Dear colleagues, colleghi, għarnu f-snari tajab. Nitlob skuza li wasal tard. Imħabba ma eh, eh, kelli laqa oħra li kienet pjuttost il-bot. Nibdew l-ewwel billi nadottaw l-aġenda. Grazie. Għandi aħbar wieħed biss li huwa fuq ir-regolament fuq trialogu ta' regolament benchmark il-ħames trialogu sar fil-15 ta' Ottubru u kien hemm progress importanti fuq il-kategorizzazzjoni tal-benchmarks, il-reġim ta' proporzjonalità u dispożizzjonijiet ta' pajjiżi terzi għadna għedin naħdmu biex inkunu nistaw in nerħu ftejim ta' prinċipju fuq dawk l-elementi essenzjali u anki fuq kwistjonijiet inqas kontroversjali. Kodiċa ta' kundotta mitigazzjoni tal-abus ta' su u kontribuzzjoni obbligatorju. Trialogu li jmiss se jsir fit-28 ta' Ottubru mill-4 sa' 7 fi Strasburgu. Nistaw anki naprovaw il-minutes tal-laqa tal-14 u tal-15 settembru, tal-23 settembru, għaw si oġezzjoni le grazzi. Tajjeb, mela naddu direttament fuq il-punt numru 4. U nil-għal il Daniel Nui għal dan ismiħ, it-tini ismiħ pubbliku ordinarju fil-qafas tal-ftejim interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-Bank Ċentrali. Ismiħu importanti ħafna, mux biss għax sen ċelebraw l-ewwel sena tal- tal-istorja tal-SSM, imma il-SSM edha taħdem fuq kustjonijiet importanti ħafna fuq l ozzjonijiet nazjonali diskrezzjoni, metodologiji hemm għal daqstant affarijiet importanti ħafna. Unati il-mikrofonu direttament lila għal prezentazzjoni. Umbat namlu bħassoltu mistoqsijiet. Grazzi. Warrof senari tajab. President, membri onorevoli, jena kontenta inkunaw biex niddiskuti il-ħidma tal-ECB fil-mekanizmu singolu ta' supervizjoni. Mill-aħħar smih ġunju aħna ħedimna fuq kwestjoniet importanti u jiena kontenta li natikom ir-rapport fil-introduzzjoni se nagħti stampa ġenerali tal-iżviluppi fis-settur banka tal-banek u se nitkellem fuq il kwestjoniet prinċipali li ħdimna fuqhom. U batwara wara se nidħol fid-dettall għal evalwazzjoni ġenerali u anki għal eh, alternativi nazjonali u diskrezzjoniet. Mela nibda bil-stampa ġenerali tal-izviluppi fi settur eh, bankarju. Il-banek għadhom għandhom dimum eh, sfidi mod partiko, partikolari no għasta profitabilità u anki espozizjoniet fuq il-balance sheets. E, kien hemm xi sinjali ta' titjib fl-ewwel parti tas-sena, però għad iridu eh, ikomplu jħabtu wiċċhom ma ma ambjent ta' interess baxx. U kod dan l-ambjent qegħdin eh, il-banek se ekonomija ġustaw il-modelli tagħhom kommerċali. Eh, barra minnek il-espożizzjonijiet non-performing għadhom eh, sfida prudenzjali f'xi pajjiżi u hemm fatturi eh, li iwaslu għal din il-problemi, ċoe kondizjoni ġenerali, prassi bankarja ħażina u ossa legali b'difetti. Aħna bħala supervizuri nistaw anki nħarsu lejn il-kawzi waqt li oħrajn imorru l-lem mill mill-possibilità tagħna. <clears throat> u għaċar li m'hemmx soluzzjoni waħda għal kulħadd. Li jisibi li bdiet u ekstrum dedikat fuq din il-kustjoni edha taħdem mal-banek biex tiżviluppa eh, pjanijiet pjanitazzjoni individuali. Sanatikom issa overview qasira tal-proġetti principali u deċiżjonijiet tal-bord. Mill-aħħar li kelli smih għamilna progress fuq il-proċess ta' evalwazzjoni u ta' re revizjoni supervizorja li seħu la srep. Barra minnek eh, komplejna ntejbu l-proċessi interni lejn iktar efficienza u iktar armonizzazzjoni. fis il-kwistjonijiet ta' inċertezza madwar il-programm Grek eh, kienet l-iktar ħaġa importanti. Għal-Bana Grigi dan ifisser illi kienem episodju intens ħafna u mim li stress. Għal-dastan ħana eh, għamilna monitoraċ eh, tal-izviluppi mill-qrib u ħadna azzjonijiet ta' supervizjoni. U fl-aħħar konna kontenti li fl-li intlaħaq fis-summit tal-Ulju. U issa wara eh, dan is-summit qegħdin namlu evalwazzjoni tal-erba istituzzjonijiet grigi istituzzjoni biex nejnu għom jideterminaw il-rikapitalizzazzjoni. Dan għandu jisir sal-ħar ta' sena u għal din importanti li il-finanzjiri dikunu l-esti. Pesta nista nidħol fil-dettal. Il-proċess jiddetermina għal kull bank il-ħtiġijiet ta' kapital ta' tini pilastru. fil 2015 TCP għamel srep għall ewwel darba skont il metodologija komuni għal 120 eh, gruppi ta' banek fil-euro, fil-zona euro. U dan juri, anzi jizgura, illi l-standards jiġu applikati b'mod armonizzat. Et-tini pilast, e, eh, preparajna eh, deċizjonijiet kapitali ta' statini pilastru u u dak li l-banek irridu għaffaċaw bħal eh, l-imħabba il kondizjoniet tas suq tal-ekonomija u it tini blan li l-banek jimxu tajjeb minnajr problemi minn pozizjonijiet ta' kapital eh, mill-ambjent ta' Basel tlieta tal-2019 u tilet waqt dan il-periodu eh, kemm fl-SSM kif ukoll fil-ġurizzazzjonijiet iktar importanti. Waqt li deċiżjonijiet rep se jintemmu din is-sena nistgħu ngħidu illi l-ħtiġijiet ta' kapital ta' tieni pilastru kif rajnejhom fil istruzzjoni signifikativi SSM huma daqsxejn iktar oljin minn dak li kienu fl-2015 b'xi 30 punti bażi. Barra mill-pilastru tnej il-phasing in tal-buffers jitlob li kunem hemm 20 eh, eh, punt ta' kapital iktar. Issa ħantikom eh, stampa qasira tal-ħidma tagħna attwali futura futura fuq il-stress test. Intkom tafu li aħna nagħmlu evalwazzjoni għal kull bank illi jidħol taħt is-supervizjoni diretta tal-ECB. Meta nħarsu lura lejn le, lejn L-evalwazzjoni tal-2014 dan u eżerċizzju li kien strument tajjeb ħalli eh, nżidu eh, il-kapital tal-ewwel ta' equity komun, common equity, għal banek li għandhom shortfall kif ġew identifikati fil-revizjoni tal-asset quality. Il-fatti li l-banek affettwati accettaw Il-rizultati għan kwantitativi u kwalitativi kien tajjeb u f'April li sibi stima li żewġ terzi tal-telf identifikati bil-AQR ġew reġistrati fil-istqarriet finanzjali u l-aħħar waħda kienet ġi trattata bħala ħtiġa prudenzjali illi waslet tal-ġdida fil-espożizzjonijiet non-performing Il-miżuri li ħadu l-banek u divestimenti, eh, miżuri li eh, iġbru l-kapitan, attivitajiet ta' ristrutturament, ristrutturazzjoni u barra milli saħew il-balance sheets tana eh, tejjeb il-trasparenza u tana aċċess għal da data kbira li ħana nużaw biex ikonna dejjem iktar arfin fuq dawn il-banek mod iktar ġenerali l-SSM għanda bekk l-opportunità biex tifta tibda supervizjoni b'mod kredibli. Fl-2015 aħna għamilna evalwazzjoni ġdida fokata fuq disa banek u segwejna l-metodologija li ġiet użata fl-2014. l banek li ħadu sem, ħamsa saru sinifikanti fl-2014 u għal dastan diġa qed jiġu supervizjonati mill-ECB, però ma ġewx eh, inklużi fil-eżerċizzju preċedenti. Dan se jintem f'Novembru u se nippubblikaw riżultati Fl-2016 l-EBA flimkien ma l-ECP u l-autoritajiet nazzjonali se jagħmlu stress test fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-kampjun ta' Banek għatri tiġi approvat minnaħa tal-eba. U għal dan sen sejgu l-metodologija tal-eba illi bħalissa edha tiġi sviluppata u xenari finanzjari u makroekonomiċi sej sej jiġu sej jiġu motija mill-li SRB u mill-li BA. Issa, għan itkellem fuq l-alternativi nazjonali u diskrezzjonijiet, jew biex nqassru ngħidulhom ONDs. Fl-aħħar smih il-CRD erba, CRR u lati tal-livell 2 fihom ħafna dispożizzjonijiet illi jippermettu li l-eża po tista' tażel mill-trattamenti alternativi jew illi ma tapplikax ċerti dispożizzjonijiet. L-ewwel waħda nsejħu la opzjoni tieni waħda diskrezzjoni. Dawn jaffettwaw kull parti tal-qafas prudenzjali u jmorru minn phase-in progressiv ta' standards ġodda u jaslu għal eżenzjonijiet permanenti. Jista ikollhom riċ ġenerali u jimplikaw evalwazzjoni kas by kas. U per eżempju dan huwa il-kas tal-waivers ta' kapitali u likwidità. Il-ħidma attwali tal-ECB pala priorità indirizza 122 ONDs illi għaw taħt il-kompetenza diretta tagħha. L-ambitu tal-ħidma tal-ECB hija u ukoll fokalizzata fu l-eżerċizzju tal-ONDs għall istituzzjonijiet signifikativi. Konsultazzjoni pubblika se tiġi organizzata f'Novembru Kem fu regolament tal-ECB eh, abbozz ta' regolament u anki fu guida. U din se jkollha l-ewwel net l-speċifika tal-kriteri CRR Naturalment, il-stakeholders kolla pubbliċi privati huma mistednin biex jikkommentaw fuq il-pakket. Il-prinċipi principali kienu prudenza, armonizzazzjoni, rispett tal-standards internazjonali u anki rispett tal-istennija tal leġittima tal-ONDs fuq livell nazjonali. Mo ġenerali għan għandu jirnexin għannilħu grata konverġenza u prudenza u wara li jinala lat legali sena diħla li sibi se tara l-possibilità li tarmonizza anki l u diskrezzjonijiet. Barra minnek, ma importanti il nsemmu li eh, Owen għam 45 Owen diz ulterjuri eh, li rigwardaw kustjoni ta' makroprudenzjali issa eh, huma disponibli u għal din raġuni il-bord ma diskutomx da. Pero se jkun hemm bżonn mbagħad li nittrattawhom biex niżguraw li kondizzjonijiet ikunu daqs fil-Unjoni Bankarja kollha. Dawn l-alternattivi kollha u anki l-implementazzjoni flessibbli tal-direttiva tal ħtiġi tal-kapital jagħmluha diffiċli li wieħed jista' jilħaq rulebook singolu u li ZB, li CB u l-Bank Centrali se jkollu forsi segwi eh, standards differenti. Il-leġislaturi Ewropea għal-dastant dina kwistjonista għaraw bħala priorità. Jina naf li intkom interessata, interessati fuq dan il-sujġettu jina senati eh, il-ħsibijiet tagħna kintkom tridu. Nala billi ngħid illi fil-bidu t tini sena tal-attività tal-ICP bħala supervisur, Il-banek tagħna qegħdin jaffaċċaw profitabilità baxxa. Anki e, f'ċerti pajjiżi espożizzjonijiet non-performing olje, kif ukoll inċertezza fuq il-rekupru globali. Il-ħidma tagħna ħatib affukata fuq il-preservazzjoni u restaur tal-adekwatezza kwalitativa u kwantitativa għalix il-banek li huma verament kapitalizzati tajjeb jistaw jappoġġaw il- ekonomija reali. Fl-istess ħin edin natu edin natu riżultati eh, billi nallineaw l-eżerċizzju tal-ONDs u billi naplikaw metodologija armonizzata kwando si, meta namlu revizjoni u valwazzjoni tal-banek taħt il-supervizjoni taħ. Tana, jina konvinta illi l-SSM prezenta ħaġa importanti biex issaħħa l-armonizzazzjoni fil- o zona euro. Grazie ta' attenzjoni u jistan nħarġ l qoddim diskussjonijiet tagħna. Grazzi Signora Nui tal-prezentazzjoni tiegħek. Il-kommenti għak ħari u importanti fuq iż-żewġ elementi importanti jina qed nara pożittivament illi waqt illi tajt illi l-banek illi huma eh, kapitalizzanti tajjeb jistaw verament jisopportaw il-kompanija, l-ekonomija. Pero dan huwa importanti għax huwa importanti għas supervużuri il-rabta bejn il-dimensjoni mikro u makra, makro. U għal dastant eh, dan huwa importanti biex nistabilizzaw l-istabilità tal-banek tagħna. U anki t-tieni punt huwa illi jkun hemm kondizzjonijiet indas. Illi hija sfida kbira. U għal din ir-raġuni il-Parlament jappoġġa il-ħidma tiegħek. Għandi xi mistoqsijiet bħala rapporter. Nibda jien u bat ngħid eh, ngħaddi l-kollegi għal kollegi. Dawn huma fuq fuq it-tlet punti prinċipali li nsemmejt fuq, li nsemmejtom. L-aħħar waħda illi aħna kena l-opportunità diskutu anki fil-grupp ta' ħidma tal-Unjoni Bankarja, ċoħi t-tip tal-metodologija biex nkunu nistaw nevalwaw biex il-riski kolla ta' kull tip. Għax dina kienet kwestjoni li zitim għajma fil-parlament, ċoħi il-possibilità li wieħed jgħamil evalwazzjoni tal- tal-riskju tal-kreditu anki però tal-riskju tas-suq. U il-ħidma tal-SSM bħal kif imu sejjer kien jien sejra l-ħidma tal-SSM fuq dan il-punt. Mbagħad fuq l-OND kif diġà għat jiena nappoġġa din l-attività naħseb illi għal-Parlament u importanti li aħna nifmu kif din il-ħidma se garantixi uniformità b'mod trasparenti. Naturalment kif tistgħu titlu fid dettal nafu li hemm ħafna kwestjonijiet kontroversjali. Kif nistgħu nevitaw ring fencing fuq livell nazzjonali u nadattaw id-dispożizzjoni tagħna għall-SSM. Hemm xi ftit ta' kontroversja fuq diskrezzjoni nazzjonali illi fiha illi qiegħda fl-artikolu 24-2 fuq il-possibilità li nużaw lingwaġġ ta' kontabilità wieħed. Kif il-ħidma ta'kom qiegħda tipprova tindirizza l-kwistjoni tal- ta' kif nistaw ntejbu l uniformita Fuq istrep unba tajtna informazzjoni verament importanti. U min jista' nidħol iktar f'dettall fuq dan. U matem eh, l-aħħar mistoqsija illi aħna rajna mill-istampa situazzjoni tas bank wieħed HSH North Bank. U l-evaluazzjoni ta' situazzjoni tiegħek, l-evaluazzjoni tiegħek ta' situazzjoni hija interessanti. Ħafna. Dispożizzjonijiet legali għal bailing imma fl-istess ħin kif nistgħu nanalizzaw il-non-performing loans. Grazie, President. fuq il kondizjoniet il Aħna eh, nitkellmu fuq il-kwestjoni ta' kreditu, per eżempju, il-riskju ta' su. Jena nara żewġ dimensjonijiet fil-mistoqsija tiegħek. L-ewwel net, naturalment, il-metodoloġija strep ġiet unifikata biex nitkellmu fuq ir-riskju tal-kreditu dak tas-suq bl-istess mod għal-banek kollha. Naturalment ir-riżultat mhuwiex l-istess għax mhux il-banek kollha għandhom l-istess profil ta' riskju. Imma nużaw l-istess metodologija, jien naħseb li l metodologija attualment hija hija hija ħafna. Imbagħad hemm dimensjoni oħra li hija l-assi u ħafna banek Ewropej jużaw modelli għal dawn u l-validazzjoni ta' dawn il-modelli Eh, kienet pjuttost differenti minn pajis għal liħor fit 17 pajis U jina ma t-sorprendinix ħaġa normali li il-validazzjoni ta' supervizuri jisiru eh, e b'mod differenti. U għal dastan taħna sajt nizvilupaw eh, metodologija biex nivaliditaw il-modelli għal dawn il-banek bl-istess mod u bl-istess metodologija. U jena zgura illi nkunu nistaw jista' jkonna situazzjoni zgura u nkunu nistgħu nappoġġaw il-modelli illi ġew użati mill-Banek SSN u se jiġu evalwati metodologija simili. Naturalment se jkun niprioritizzaw nsibu priorità tal-ħidma tagħna għax hemm eluf ta' modelli xi x'nevalwaw. Fuq l-ONDs mbagħad huwa veru illi aħna irnexxinna nersqu lejn l-armonizzazzjoni b'mod pjuttost rigorus għal ħafna alternativi nazzjonali Għatem ħafna xogħol xi jsir fuq dak li semmejt int fuq il-waivers, il-waivers għal likwidità fuq il-kapital, għax din hija kważi kas b'każ ibbażata fuq il-gruppi u fuq il-alternativi oħrajn nazjonali aħna irnexin eh, naslu għal soluzzjoni taċċettabli għal kulħadd. Mm, soluzzjonijiet rigorużi għal maġġoranza, per eżempju, għanna arranġament illi għatri tiġi verifikat fil-konsultazzjoni, imma huwa eh, evalwazzjoni għal DTAs, għal profitti futuri. Un fuq il-kompromess danis, aħna konna maqsumin. Konna kważi nofs, nofs nofs, 50-50. Pero eh, kienem eh, grupp wieħed li kien ftit iktar minn 50, dak li xta eh, iżom il-kompromess danis, għal-dastant il-kompromess għadu hemm, imma żewġ kampi talbuna biex naproċċaw leġislaturi biex narawx nistaw namlu, kif spiegajt aħna maqsumin hemm min jixtieq jelimina kompletament u hemm min jikkonsidra li l-kompromess jista' jkun eh, tnaqis ta' ħtiġijiet ta' kapitali għal kumpaniji ta' assikurazzjoni, però dan inkludi approċċi ta' rigorusu. Da, din il-kwestjoni ma rnexxin nix u se jkun nispiegaw il-kas l-leġislaturi biex naraw nirsolvu din il-kwestjoni. Inti semmejt il-bank SHH fil-fat iva hemm xnijat fil-gazzetti fuq dan il-bank. Dan il-bank huwa wieħed mill ħafna banek tal-SSM illi kellhom il-pjan approvat mill-Kummissjoni Ewropea u qegħdin jiddiskutu anki parti tal-pjan mal-Kommissjoni bħalma kienu jamlu kiku minnajr l-SSM, minix qed tbiddel il-relazzjoni bejn il-banek u l dg responsabli għal-kompetizjoni, aħna maħniġ negozjatur, ma nistawx ninnegozjaw dawn il-miżuri, aħna nistaw biss nosservaw dak li qed jiġri. Jekk insibu xi ħaġa eh, illi aħna nħossu li m'għandix tkun, najdu lil partit però mhijiex kwistjoni importanti. Grazzi. Grazie ħafna. Sur President, grazzi ħafna Sinjura Noj tal-li hija tawwek magħna kif eh, edna kien previst illi fil-fatt ikunu implementati l Skylands illi l-Autorità Bankarja Ewropea kienet għadha kemm adottat. Jiena xtaqt insaqsik jekk aħna x'għed nistennew li jkun hemm bidliet fil-kuntest ta' sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa u anke dwar din il-kwestjoni nixtieq nkun naf minn għandek jekk dawn il-bidliet u miex ħajaffetwaw b'mod omogenju lil banek kollha illi qegħdin bħalissa fil-mekkaniżmu. Tieni mistoqsija hija fuq il- capital Market Union il-għaqda tal-swiq kapitali jina nishtiq nkun naf jekk fil-fatt dan u xajaffet l-kampanija da zarda daqs medju aħna nafu li fl-opinjoni tiegħek aħna rridu naraw illi l-lan tagħna jkun li faċilita waħna kemm jista' jkun il-kapital kumpanija żgħar ta' daqs medju waħna daqsxejn inkwetati fuq il-kuntest ta' supervizjoni f'dan kollu. U nixtieq nkun għandha xejn iktar informazzjoni għandek. Grazzi. Grazzi, jiena qed nifhem li mistoqsijiet jekk kienet iktar fuq linji gwida għal dawn il-banek, ġifieri il-metodoloġija tagħna tas-srep tal-proċess. Aħna bdejna b'reviżjoni ta' dan il-metodu ħalli naraw dak li kienet isir fit-19 il-pajjiż differenti li fih konna attivi, aħna rajna li kien hemm differenzi kbar bejn pajjiż u ieħor, rajna wkoll li aħna skoprina li kien hemm prattiċi u esperjenzi pożittivi ħafna f'ċertu pajjiżi fuq ċertu kwistjoni. Tiġifieri aħna bnejna l-metodoloġija tagħna minħata l-SSM għabbażi tal-aħjar esperjenzi li għamlu eh, l-autoritajiet top supervizjon nazzjonali. Parti minn hekk aħna zidna wkoll il-linji gwida stretti ħafna tal-IBA tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Iva ġifiri fil-fatt aħna edin nużaw l-istess metodu u implementaw l-istess metodu b'mod omogenju l-banek kollha konna inna li provaw u naraw li kull parti il-capsule block, il-liquidity block, il-kejl ta' l-evalwazzjoni fuq il-riskju, xinu għal-modell, tal-business fuq il-profitability drivers, iżdaħna tal-fema illi sta fil-fat għanna metodu tajjeb u nistaw serħu fuqu U meta aħna implementajna dan il-metodu fil-kas ta' banek differenti, aħna kellna ħafna tqabbil orizzontali, evalwazzjoni u benchmarking, ġifiri din ħadmet tajjeb ħafna u kienem ħafna qbil bejn il-membri dwar l-użu ta' din il-metodoloġija. Iva, fuq il-Capital Markets Union bat saqsejtni inti. maħħġ nota tħattini mistoqsija tijak għalek kien sejta. Iva, aħna fil-fat nappoġġaw ħafna din il-proposta tal-aqda tal-sfiq kapital naħseb li ħaġa importanti li aħna nappoġġaw il-kabir Ewropew billi nagħmlu diversifikazzjoni tas-sorsi tal-fondi u nżidu l-aċċess tal-kumpaniji għal finanzjament li ħaġa importanti ħafna l-kumpaniji zaħġa daqs medju kif għattinti, għana nazbu li għanna jkonna vizjoni fuq periodu twil ta' żmien u jrid ikonna aġenda ambizzjuża ħalli permezz tagħha aħna nkunu nistgħu nimplementaw iktar azzjoni minna ħatana, di ħaġa li għal meħtieġa parti minn hekk aħna verament nilqaw azzjoni li għandha tittieħed fuq il-pjantazzjoni parti minn hekk fil-qafas Ewropew għas securitization din hija xi ħaġa li tinkludi wkoll il-trattament eh, differenzjat fuq eh, il-securitization standards u apparti minn hekk aħna naħsbu li dan m'għandux jintlaħaq u meta nagħmlu hekk nissagrifikaw il-qafas regolatorju b'saħħtu ħafna u stret illi kien riżultat tal-kriżi. Daw ma mhux ħajkunu għassi ħalli nataw mingħajr ma l evalwazzjoni tar-riskju, daw ħajkunu għassi illi ħajkunu għad-dispożizzjoni għal-finanzjament iżda għabbażi ta' dan ta' din l-evalwazzjoni tar-riskju. Aħna verament kuntenti bit-tneħħija tal xkiel li kellna għal-resettlement eh, anke fil-kontest tal- afas makroprudenzjali. U aħna nixtiequ nfakru li kulħadd illi is-CMU miwix ħajkun kompletat jekk aħna maħniex ħan referu għal rati ta' referenza e kif aħna għanna. Eliza Ferreira. Grazzi ħafna tal-li edawek maħna u grazzi ħafna tal-li għed tikkopera ħafna mal-parlament u ma' dan il-komitat. Jiena għandi l-ewwel mistoqsija marbuta mal-fatt illi fawessu li għadda il-senatur Elizabeth Warren ikkuntatjat sitt regolaturi Amerikani u talbet jekk il-missjoni fuq il-compliance u l-infurzar ijiex tintlaqa mill-banek u l-kumpaniji finanzjari li bdew jużaw għodda ta' finanzjament ġodda li huma mal bħala sifini u dawn is-servizzi li jinkludu eh, ħazna ta' informazzjoni encrypted bil-weda illi din informazzjoni ħat titħassar kompletament fil-futur. Dan se ta' jxekker il-kapacità ta' supervizuri li fil-fat iżommu u jirrispettaw il-leġizlazzjoni li aħna l-kol aħna qegħdin implementaw. Ra mela, xini situazzjoni fil-kontest tal-Banek Ewropej u l vol ta'kom pala supervizur, intom qegħdin t l-autoritajiet l-Amerikani, qegħdin t-tkelmu fuq din il-kwistjoni, għana nixtiequ nifmu aħjar xini situazzjoni fl-Europa dwar dawn il-punti. Grazzi ħafna, Iva, fil-fat, l-IT u ċiberkriminalità huma żewġ prioritajiet għal din is-sena għalina u bla bittu ta' xejn żgur u prioritajiet għas sena d-dieħla aħna bħalissa din niddiskutu dawn il-kwistjoni tu dawn prioritajiet jiena ma nafx eżattament dwar il-każ li semmejt inti. Iżda il-disponibilità tal-informazzjoni għal-anijiet tal-kontrol minnħata supervizuri din hija xi ħaġa li hija verament importanti Apparti minn hekk, kif qed inti hija xi ħaġa importanti wkoll l-Istati Uniti, jiena nista' naħseb naħseb fuq eh, xi ftit eh, banek importanti tal-SSM li kien iffinanzjata b'bażi ta' rapporti xirqaw adegwati dwar l-iżviluppi fil-kuntest tal-IT u l-aċċess tal-informazzjoni għas supervisuri ġifieri din hija xi ħaġa importanti għalina. Aħna qegħdin nanalizzaw dan il-punt mhux bħala priorità ewlenija, minħabba li għandna ħafna prioritajiet bħala awtorità ġdida ta' supervizjoni iżda din hija parti wkoll mix-xogħol ta' supervizjoni li rridu nagħmlu. Grazzi. Grazzi kulħadd għandu jżomm' erba' minuti iżda għandek il-ħin terġa' titkellem naħseb. Iva, tini mistoqsija tiegħi dwar l-użu ta' ċertu banek il-proċess ta' riżoluzzjoni. Il-fondi ta' riżoluzzjoni nazzjonali qabel is-sena d-dieħla ħajjintużaw qabel ma jintuża l-fond komuni u dawn il-fondi ħajkunu finanzjati mill-Banek Nazzjonali. Intom qegħdin nissegwu din il-proċedura għat-tranzizjoni għas-sorsi ġdid tal-fondi u l-impatt li dan ħajkollu fuq level playing field. Le, biex nkunu nesta, le, aħna fil-fat ħallinja fil-dejn l-SRM sabiex jevalwaw dan kollu, għadhom ma diskutux dan il-punt. Ma najzna ħan nitkellem ma' reprezentant tal-SRM, ma' l-chairman, ħalli nara jek nistax nitgħallem xi ħaġa fuq din. Sinjura von Stoch, Iva, għandi fil-fatt mistoqsija din dawn l-għajnuniet statali. Jiena qed nara li din hija problema u inti għadek kemet ukoll fl-intervista li tajt f'Ottubru illi kien hemm ukoll referenza f'diskors tiegħek għal dan il-punt, ġifieri ħajkun hemm bilanċ ġdid, evalwazzjoni ġdida. U jekk fil-fatt aħna nimplementaw bażis li ta' malajr Bizzejed aħna qed naraw li dan jinfluenza b'xi mod dak li ħajġi fuq il-livell Ewropew. Jiena nixtieq insaqsik jekk dan huwiex ħajimxi b'mod maġġel ħafna jew maġġel wieqs u allura nsaqsik jekk għandek timetable sabiex aħna sabiex intom tevalwaw ukoll din ix-xi fuq l-għajnuna statali issa fuq il-dominanza fiskali aħna f'dan l-aħħar rajna wkoll illi l-istati li kienu kellhom ċertu dejn fil-fatt kienu qegħdin f'sitwazzjoni ta' rati tal interess baxxa ħafna u kif ukoll inqas kontribuzzjonijiet għall iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi u kien hemm ukoll trattament speċjali. Allura jiena jiena nixtieq ngħid nsaqsik inti x'taħseb fuq din id-dominanza fiskali jekk ix ħatwassal għal kontroll iktar rilassat minħabba il-fatt li għanna din il-dominanza fiskali ta' ċertu pajjiżi allura ħat wassal għal ehm, kontroll iktar rassat fil-kas ta' pajjiżi oħrajn, kif taħsiba fuq din, xina għandha xejn kwetata fuqha. Grazzi ħafna dwar il-exposure sovrani Iva Bazel fil-fat ta' fetwa dan kollu jina konvinta illi ħajkun hemm xi ħaġa illi ħa toħroġ dal-waqt. Speċjalment ukoll minħabba l-fatt illi f'Bażel skont Bażel aħna qed naraw li qed nippruvaw intemmu l-aġenda tar-regolazzjoni ħalli bekk jista' jkun hemm iktar viżibilità lil banek li ma jistgħux fil-fatt ikomplu ma' dawn ir-riformi regolatorji jiena naħseb li żgur li ħaj toħroġ xi ħaġa dal-waqt naħba li l-ħidma tiġa bdiet fuq dan u naħseb li hemm possibilità pożittiva. Naħseb li r-rekwiżit tal-kapital mhux ħajkun daqshekk koli wkoll. Issa dwar tini parti tal-mistoqsija tiegħek aħna bħalissa qed immexxu il-supervizjoni għabbażi tat tiegħek prinċipju tas separazzjoni, ġifieri jiena m'għandix interazzjoni jew kuntat dwar dak li qed isir fil-politika tal-ġestjoni. Mill-perspettiva ta' supervizjoni iżda naħseb li din tista' servi bħala mediċina għall-istadju tal-ekonomija. Kultant aħna nafu li dan jista' jkollu konsegwenzi oħrajn, ġifiri pal per eżempju kwalitajiet aħjar u kapacitajiet aħjar li wieħed ħalles lura il-kreditu. Anka fil-kas ta' non-performing exposure tista' tkun jista' jkun hemm konsekwenzi li m'għandniex l-intenzjoni aħna li naslu għalihom bħal pereżempju pressjoni fuq il-kapaċità li wieħed ikollu iktar profitt bħala istituzzjoni finanzjarja. issa mhux qed naraw li ħajkun hemm xi konsegwenzi diretti nuqqas ta' profitability fil-fatt ikun kkawżat minn numru ta' kreditu mill-valum u mill-kwantità tal-kreditu iżda din hija xi ħaġa li aħna rridu nikkontrollawha bla dubju ta' xejn. Grazzi ħafna, Silvi Gular. Grazzi ħafna Sinjura Nui tal-li edha u bekk għana s-sinar l-lum. Jina nishtin nitkellem fuq il-riforma bankarja minħabba li kien hemm bidla bejda kelli kellha l-intenzjoni li tagħmel l-ewwel il-Kummissjoni Ewropea dak li bessibna nil-USA. Jekin ħarsu lejn l-ewwel proposta li kienet ħarġet ħata tal-Kummissjoni li kellna qabel, kien hemm li li huma setaw xtaqgħu anzi li jevitaw kull tip ta' firda fis-setat u kien hemm ċertu regoli għal stati membri li kienu diġà jippanaw li jifirdu l-attivitajiet tagħhom iżda l-affarijiet waqfu hemmhekk dak kien diġà sam id-derogi. Apparti minn hekk aħna rajna li tiedet deċiżjoni fil-Kunsill dwar rapport ta' Horst illi ma kienx daqshekk pożittiv fuq il-proposta tal-Kummissjoni kien hemm numru ta' banek fi stati membri li setgħu jibbenefikaw minn trattament differenti. Issa fil-Parlament Ewropew is-sitwazzjoni hija pjuttost komplikata issa li mexxin fuq negozjati u nixtieq jiena jkolli l-opinjoni u naħat jekk x'nistgħu nagħmlu sabiex nevitaw din it-tip ta' fermentazzjoni jiena fil-fatt nishti eh, eh, nsaqsi kintom taħsbu li dan il-test u għacċettabli u kella ħan il-spicċaw u kol bregoli li mhumiex tajbin u f'dak il-każ allura ha nħallu f'din is-supervizuri li aħna xtaqna li kollom dan is-seta ta' kontroll Jien naħseb l-affarijiet tant huma konfużi li kolli ngħid li ma nafux eżattament x'ħajkunu l-konsegwenzi f'dawn regoli li ħajkun implementati. Iva fil-fatt talina l-vantaġġ li konna dokument fuq il livell Ewropew huwa li jista' jkun armonizzazzjoni ta' regoli differenti bejn l-istati membri differenti u anka jkun iktar koerenti mal-pajjiż tal-SSM, ġifieri l-alternattivi li qed jingħataw lil ċertu stati membri sabiex huma jkunu jistgħu jżommu regoli nazzjonali Din hija xi ħaġa li aħna żgur mhix l lilna. Mhux ħajkollna bżonn dokument fuq il-level Ewropew, is supervizur dejjem ħajkollu l-aħħar kelma l-iktar waħda vinkolanti f'dak li għandu xi id deċiżjonijiet li konċernaw il-banek il-kbar. Iżda din hija xi ħaġa li tista' ma tkunx inkluża f'dokument dokument Ewropew allura jista' jkun hemm iva il-konsegwenza li s-suq ħajspiċċa jinfred ħafna partijiet differenti fuq livell Ewropew. U dak illi aħna kellna fil-bidu kienet proibizzjoni fuq ċertu attivitajiet bħal pereżempju proprietary trading. L-idea tagħna kienet illi aħna rrestrinġu daw il-każijiet kemm jista' jkun ħalli bekk ma jkollniex xi ħaġa li kienet biss projbita, ma proibizjoni si, siħa, li konna limitazzjoni, nana nishtiq nejdilkom li fl-aħħar verżjoni tal-dokument tal konsil aħna rajna l-affarijiet kienet jimxu differenti jekk ħajkonna test Ewropew, dan jixxaqlu għandu jixxaqlu jissejjaħ dokument Ewropew nkella l-affarijiet ħajbqgħu komplikati. U veru, għandek raġuni li aħjar ma jkollna dokument xejn, jekk aħna ma jkollniex dokument li huwa tajjeb nistgħu nsirħu fuqu Inkella tista' tispiċċa f-situazzjoni fejn qed tipprova tilħaq xi ħaġa partikolari fil-bidu tal-proċess iżda mbagħad il-perspettiva tista' tinbidel kompletament tispiċċa f-situazzjoni li aħna ma stennejniex li ħajkollna. Iva ġifieri inti qed tgħid li beħsiebna ntejbu fuq dawn it tlet aspetti. Sewa, Fabio De Masi, grazzi ħafna Sinjura Nui għall-spjegazzjonijiet tijak, jena naħseb li vera kienu spiegazzjoni tajbin u siwja. Inti fil-fat semmejt il-kas tal-bank fil-Ġermani, jena minn Hamburg, allura tinsegwi dan il-kas tal-HSH u fil-fat inti għadek kemmet il l-Hanza Nordbank palissa mandux bżon ta' attenzjoni partikolari tingħata mill-Kummissjoni Ewropea. L-Kummissjoni Ewropea qalet xi ħaġa bil-kontra anzi qalet li huma responsabbli għal dan il-bank iżda fuq il-modell, business model rridu jiserħu fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. U jiena naħseb li fil-fatt hija daqsxejn dubjuża lija illi għal kull għal kulħadd f'Hamburg aħna rajt dejjem rajt bħala bank sod u li issa f'daqqa waħda qegħdin naraw illi hemm daqsxejn ta' spekulazzjoni li f'daqqa waħda e, aħna qegħdin noħolqu din l-impressjoni li l-HSH huwa bank li mhuwiex tajjeb iżda jiena nixtieq nifakkar illi l-istress test kien test li l-HSH ma kellu lebda problema bieħ, ġifiri aħna nishtiq nsaqsu kem għanna testijiet tajbin u anka kienem static balance sheets eh, eh, assumptions li kienu klużi f'dan il-test, inti xtaħseb allura illi aħna għanna nkomplu nkomplu naħdmu b'dawn il-balance sheet assumptions li huma statiċi Jiena naħseb li importanti li nisqu fuq l-aspett dinamiku ta' dan il-test e, e, u nishtiq nkun naf jiena dawn l-affarijiet bħal contingent effect fire sales kif dawn jistgħu jkunu riflessi għalli verament ikun hemm realtà li tkun riflessa fil-dawn it testijiet u Jiena nixtieq nsaqsi wkoll fil-każ ta' ċertu banek Ewropej jekk intom taħsbux li jista' jkun hemm deposit balance jew nkellem ukoll jekk hemmx bżonn ieħor ta' fondi il-Bank Ċentrali Ewropew għadu kemm qal li hemm dan il-bżonn qawwi ta' ġbir ta' fondi għal dawn tip ta' Grazzi. Iva, dwar il-Bank HSH, ma tantx nista' ngħidlek ħafna fuq bank partikolari kif taf. Għandi ċertu obbligi finanzjarji jien li rrid nżomm magħhom, iżda sabiex nwieġeb. Mod ġenerali hemm mistoqsija tiegħek iva veru illi għandu jkun ix-xogħol tas supervizuri illi analizzaw il-business models ta' kull bank illi fil-fatt qegħdin jagħmlu supervizjoni tagħhom. Aħna dan qed nagħmluh għal dan il-bank kif qed nagħmlu l-istess ħaġa wkoll għal banek l-oħrajn. Kollha. Hemm kategoriji differenti ta' banek, hemm ċertu banek illi għandhom pozizjonijiet iktar faċli f'dak li għandu xaqsam il-profitability minn dan il-bank iżda ma ħsibx li din hija l-unika dan huwa l-unika bank f'din is-sitwazzjoni u kif għedtlek għandna numru ta' banek taħt il-pjan tal-SSM u l-pjan tal-Kummissjoni fil-fatt beda qabel maħna bdejna x-xogħol tagħna supervizjoni, ġifieri li huma bdew jagħmlu negozjati dwar l-estensjoni tal-garanzija li jgħat jirċiv dan il-bank. Ġifiri aħna bħalissa mux edin nipparteċipaw fil-negozjati mal-Kommissjoni, iżda edin insegwu dak li jgħat jisir u rridu naraw jekk u l-Kommissjoni jew nkella il-proprjetarji tal-banek u miex mixin fil-direzzjoni li forsi t-sistema tkunx aċċettabli s-supervizuri jek dak ikun il-kas, naturalment aħna bżonom l-attenzjoni, ma nafx jekk miex ħajisimaw l-nambat, iżda aħna nistaw mbagħad insemmaw leħinna u ngħidu hija l-opinjoni tagħna inti qed illi dan il-bank għadda l-istress test qabel. Iva, fil-fatt dan il-bank għadda mit-test dan il-banku banek oħrajn. L-informazzjoni kollha kienet fil-pubbliku ġifintom sejtu taraw l-informazzjoni fuq id-data dawk il-banek li ma kienux taqsik kom komda xorta waħda għaddew mill-istress test għalhekk aħna trattajna lil kull bank bl-istess mont u bdejna b'diskussjonijiet speċjali suppost tal-Istati Uniti għal stant irdu niżguraw illi dak li qiegħed jgħin il-banek imorru qudiem il-kumpaniji ikun jista' jkompli jiġi appoġġat naħseb li hemm limitazzjonijiet lejn dak li jista' u dak li għandu jsir. Fil-fatt beda f'pajjiż stess minn pożizzjonijiet radikali ħafna dak li sar huwa raġunevoli. Il-puntat loħ kien bosta u mhux wieħed fil fat anke l-Ġermanja. Naħseb diffiċli tagħmilha fl-Ewropa minn ma tagħmel sara l-istampa ġenerali ta' dak li huwa meħtieġ iżjed minn dan u diffiċli tagħmlu istans tal-ġisatur. Jgħid eżatt jgħid ifittex għandu bżonn. Fil-fatt dwar it-tieni punt tiegħek bosta banek, wisq banek. Nittamaw li kuna minqas fil-ġejjini li kunu taħt pjanijiet mal kummissjoni Ewropea il-għax jirċivu l-għajnuna statali. għal stant importanti li l-pont ikomplu jissaxħa. Il-pont dwar lejn statali. Grazie. L-Onorevole Hubner, ma zax mistoqsijeta. Inti edha tuża l-armonizzazzjoni konverġenza. X'kellna tiegħek dwar dan? Ġewż minn diskussjonijiet huma importanti ħafna. mistoqsija tiegħi hi tarax ir-riskju li jekk ikollok armonizzazzjoni trid tmur barra ħafna dak li tfid natur komuni per jkun sistema taħseb li dan ir-riskju hemmhekk issa mhux ilu fil-fatt il-kap tal istruzzjonijiet tal-awdizzjoni fl-istati membri vidir li anki il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħarġu b'stqarrija fejn u rew sħassib dwar it-tnaqqis ta' miżuri ta' evażjoni f'fatt kemm minqal illi kien hemm ġiri li se fatt emmin u kwa jisħaq il-mandat tal ċittizzanijiet u għajġi meddet minn dan il-Bank ċentrali Steriċi jista' anki supervizjoni, inti kif tara din l-sfida u kol minn ħatijak? Ma nafx nistawx nużaw armonizzar fil-fattu konverġenza b'modi differenti, pero għak donnu. Il-supervizjoni armonizzata tal-SSN għanna bżon ta' regolamentazzjoni armonizzata. Taħt l azliet nazjonali u importanti n-najdu li qegħdin nużaw iżjat għazliet ta' diskussjoni nazjonali. Fil-fat naraw l-sen kif qed zaħt pajzi oħrajn, mux biss sorpriza din li kienet torbot mal-fatt li bosta pajjiżi kienu ta' t istess minn pajjiżi oħrajn tal-istem. Hemm anki. Hemm anki direttivi l ozma illi huma armonizzazzjoni minima. f-situazzjoni f sistema fejn hemm sitt regolamentazzjoni differenti kull verżjoni lingwistika ma' traduzzjoni tagħha. Kulħadd jgħid li bażaruħu fuq dak li hemm fil-pajjiż. Issa għana kieħna modizzata kif verifikaw. Bdejna b'25 pass kif namlu din il-ħidma imbat naqasni għamma l-tajn xorta din hija twila wes għanna l-ħuf u jekk mhux iktar minn dawn il- il-talbiet għal dastant l-armonizzazzjoni tad direttiva ma nafx ma nafx t-pozizjoni eh, mela diskussjonijiet nazzjonali iva neħsidu u lej level playing field. Iva, hemm ki perċi tħallas in-nofs trasparenza. Mela, reġimi differenti t-sar pajis u differenti. Istata razzi tal-altitudi differenti f'xi tembi. Mela, u bħak jena wasal fatt hemm reġim differenti. Nifhem li t-tju responsabilta' dwar il-punt jekk vot m'għandix biex xinajt għal-issa. Iva. Grazzi ħafna, Signora Noi tal-li jinti għada għawek. Mela, jina naħseb illi naturalment fil-kwistjoni tal-politika nafu li intom tistawx t b b'mod dirett, tista meta l-affarijiet ma jmurx tajjeb, aħna mbatt rridu naraw x'kienu x'ajkunu l-konsegwenzi. Jiena rajt illi fil fat Kien hemm studju li ħarġ mill-Ġermanja li qed jgħid li sas-sena 2019 jekk aħna nelbu anzi jekk aħna ħankomplu għaddejjin din is-sitwazzjoni tar-rata baxxa ta' interess, aħna qed naraw li kieku fil-fatt il-rati ta' interess ħajbqgħu jitbaxxew dan ħajwassal għal situazzjoni ta' emerġenza ta' fondi minn 50 sa' 70 fil-mija u din hija xi ħaġa li verament ħadd poġġi f'banek sitwazzjoni diffiċli ħafna inti x'taħseb illi kif ħataffetta din ħaġa lil banek il-kbar rilevanti u anke lil banek iż-żgħar, lil banek reġjonali illi fil-fatt Huwa mill-quta minn żewġ naħat li għandna qed naraw li fil-fatt huma ċertu spejjeż ta' regolamentazzjoni minħabba li huma żgħar għandhom fil-fatt iktar kalkolu u l-kalkoli fuqhom jkunu iktar qawwijin u minnaħa l-oħra fil-Ġermanja banek li kienu stabli ħafna fuq il-livell reġjonali, issa bħalissa din jaffeċċaw ħafna sfidi partikolari. Thank you. Uh... Grazzi lilek, Iva. Mux istabess fil-verità, tal ħara 20 sena il-rati ta' interess naqaw Naqassu u anki tħul tal-banek naqsu f'dawn l spajzi sviluppati. Dan l-aħħar iva hekk kif il-Banek Ċentrali kellhom bżonn jagħmlu ġustament tal-politika monetarja minħabba il-rata ta' inflazzjoni baxxa kellhom jonqsu dawn ir-rati ta' interess. Il- rati u koll ta' profitt tal-banek naqsu għalla stanta. Il-rati ta' depositu u mu kol marbuta ma' zero u lower bound u għalla stant rati ta' su komplu jafsu il-marġini ta' depositu u dan jottanki għal zona euro. Ek kif il- tkabbir nominali ta' zona euro u mistenni jibqa' baxxa għal snin li ġejjin ir-rati ta' interess u probabbli sejrin jibqgħu baxxi. Ma tant sejrin jinbidlu u tan jottan kjall l postan prizi fil-waqt li hemm min fl jkun flessibbli biżejjed hemm banek oħrajn bidu jbidlu l model tagħhom lejn attivitajiet li jistruħu inqasa fuq il-miżati is-sitwazzjoni attwali tal-politika monetarja u kol kalla fatti pozittivi fuq l-attività ekonomika tal-kwalità ta' kredit għal dastant dispożizzjonijiet. Dan bħal meta tuħu medicina jekk jista' jkun il-medicina l-aħjar toħodha u tieqaf wara u mhux tkompli tkaxkar bil-kura. L-impat fuq is-self jista' jkollu xi rwol fiex li kontra dan l-impatt negattiv. Iżda mhux wisq. Dak li jagħmel sistema l-inqas li huma mil quta ħażin u mal-banek iż-żgħar li xumma um, għandhom inqas espożizzjoni fuq livell internazzjonali. U jagħmlu ġam inqas profett minn banek internazzjonali kbar, di mhux stan sempliċi għal banek kummerċjali kollha. in-nefqa addizzjonali sa fejna fien mhux daqstant kbira. Il-percentaġġ tal-assi huwa akbar mill-percentaġġ tal-miżati li jkunu qed inħallsu kollu. Nifhem li huma mill-quta minn dawn l-ambjenti iktar batuti l-esperti tama li l-kondizjonijiet ikunu aħjar mill-aktar fis possibli. Grazzi, għaddu mikrofonu issa l onorevoli Hayes. Welcome to, to our committee and thank Grazzi, nil-qas għal-komunità, għal-komitat tana. U grazzi anki tal-prezentazzjoni. Tal Dawn l-stress test Is-sena diħla, kem banek se jiġu testijati is-sena diħla, xie 50-60 minna lija. U tini, fil selezzjoni ta' dawn il-banek li se jieġu testijati, se jkunu selezzjonati minn dawk il-banek li għaddew mis stress test is-sena li għaddiet. Ah, jo anki dawk il-banek li eh, ġew skoperti li huma eh, li ma kellhomx biżejjed kapital. U anki dan il-komitat TSB Kellom noqqas ta' 50 miljun bħala riżultat tal-istress test un bat għamlu eh, fondi ġabu fondi oħra. ċiġri issa lil banek l-oħrajn f'din il-kategorija? Edkom ħadd komplu monitoraw il-balance sheets ta' dawn il-banek u l-SSM sej se monitoraw l tsp u u xieġri l-banek jek jirġa terġa' titfaċa din is-situazzjoni. Grazzi, fuq il-stress test eba mem lebda kampjun jew numru ta' banek. Aħna dak li għalun però għadu mux deċis u għalli rridu nikkonsidraw xi bejn u ieħor il-70% tal-assi tal-banek taħt il-stress test. U biex wieħed jilħaq dawn il-perċentwali li timur għal-banek pjuttost kbar. U aħna nipreferixu nikkonsidraw territorju wieħed. U bekk eh, nkunu iktar żguri anki nilħu 70% li għanna li għanna bżon. Però il-banek li ma jġux selezzjonati eh, għal stress test eba se jkonna xi tip ta' stress test skont l-SSM mhux maniera pubblika imma parti mill metodologija SREP edha tuża l-stress test biex jevalwaw il-bżon ta' ħtiġijiet ta' kapital. Min xie 50 ta' 60 banek għal SSM u dimensjoni ta' kampjun raġonevoli. biex nilħu dan il-70%. Mem xejn ifissat imma għandu jkun tini dimensjoni. U, u, u, u dana se tkun ħaġa diskreta ma tkunx eh, eżerċizzju pubbliku imma se tkun parti mill-test SSM. Bħal bane kolla li huma supervizjonati mill-SSM. Ija, probabilment skont il-dimensjoni imma ma nafx jina mandiċ il-noti tiegħi ma nafx, imma minn dak li għatlek għandek għandu jkollu stampa ċara. Nina ġed grassi tal-li tajtna raġornament fuq il kwestjoni u l-sfidi. U inti tkellimt ukoll fuq il-noqqas eh, ta' profitabilità bħala sfida. Kienem stimi illi fintech jistaw jihdu sa sa 74 biljun u għedin e, dejjem jihdu iktar interess fil e, fil-ħlasijiet, fintak. Emxi xi e, partikolari għal-jom u intkom kif ħatimraw li Tamlu supervizjoni għal dawn l-entitajiet li għamlu l-istess attività bħal banek pero fuq model differenti. U dana jista jista jkun modelli li jista jiġużat anki għal banek. Jien għandi anki mistoqsija oħra. jena nilqal il-kommenti Tijak. Inti temmen din il-proposta ħad żid il-kapacità ta' self tal-banek fil zona euro. U is sekuritizzazzjoni sintetika. U din il-ħtieġa tal-5 hija suffiċenti u il-proposti tal-Kummissjoni bħala ħtiġijiet ta' kapital huma biżejjed biex jibdew din is-sekuritizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea? Jiena mandi l-ebda opinjoni fuq dak li qed tagħmel sintek għaxina ma namiex supervizjoni ta' shadow banking fil-fat. Naħseb illi hemm bżonn isir xi ħaġa fuq shadow banking u hemm inizjattiva fil-Kummissjoni illi eh, hija appoġġata mill-ICB. Però man di lebda opinjoni fuq dawn il-istituzzjonijiet li jina ma, ma namilx supervizjoni tagħhom. Però naturalment din hija anki parti mill-isfida Eh, għal modelli ta' stress test għal banek illi kollum kompetitturi li mumiex banek u mumiex obbligati jirrespettaw dawn ir-regoli għal daqstant il-kwistjoni ta' shadow banking rridu nitrattawa. Fuq il-sekuritizzazzjoni, dik li hija promossa mill-ECB hija ta' kwalità olja u sempliċi Jena nemmen li hemm lok għal eh, ħtiġijiet kapitali xirqa, però għandha tkun biss dawk li huma inqas eh, demanding u mhux ir-riskju li qed jiġi intrapriż. L-ewwel diffikultà hija jisibu e definizjoni ta' sekuritizzazzjoni ta' kualità olja, jridu nkunu rigorużi fuq il definizjoni mbagħad jista' jkollna trattament. U lok għal-ehda għaliex wara l-kriżi trattament ta' sekuritizzazzjoni pjuttost huwa pjuttost ibes. Hemm xi regola imma sakemm ikun ta' eh, kwalità olja u sempliċi meta x'naħseb fuq is-sintetika. Naħseb li sekretazzjoni sempliċi sintetika nistgħu nappoġġawha, però naturalment ma li naslu għal sekretizzazzjoni sintetika hemm ħafna possibilitajiet biex isir komplikata aktar minn normali. U rajna dan rajni ħanki qabel il-kriżi għal daqstant irridu nqodu kauti u super kauti. Irridu nkunu zguri 100% li nifmu il riski kollha fuq l-elementi kollha u l-karatteristiċi kollha ta' din is-sikuritizzazzjoni sintetika. Aħna maħniex kontra l-innovazzjoni naturalment, però rridu nifmu bisħieħ rridu ikon possibilità illi meta tkun wis innovazzjoni, sofistikazzjoni ma nistax naċċettaw għax maħniex żguri mbagħad li nkunu nistgħu li konna trattamenti eh, xirqa, eh, hemm limiti għal dak li nistgħu naċċettaw. Grazzi. Is-sintetika e mhijiex inkluża fil-proposta STS sissa l-inqas. Werner Langen. Oui. Grazzi ħafna senjura, noi tal-li tkun għawek maħna li na importanti ħafna li kunu nafuntom. ċed intomlu minnħatakom jina għandi mistoqsija fuq eh, dan il-briefing kif għalet eh, il-kollega iżda jina ma nixtieqx illi fil-fatt eh, nitkellmu fuq biss il li naraw li jkun hemm ukoll ċertu restrizzjonijiet. fil fat tistqalija li għamiltilna ikkalmajtni. Issa jiena nixtieq eh, nitkellem fuq l-għajnuna statali, jilna fil-fatt aħna nitkellmu fuq daw il-bonds. Edin nitkellmu imna sena u inti għet li l-kapital, l-livell tal-kapital, mux ħajkunu li wis. Ista allura aħna xtibta kapital għanna bżon minħabba illi aħna nafu li nuqqas ta' kumsar kienet it-tin raġuni għal-krizi, għattu kol fuq il-politika finanzjara li dinisa medicina minajr effetti eh, oħrajn. Iżda għal-kumpaniji zarda daqs medja il-politika ekonomika ħadet qasira għifin, jizgur li fil-fat l-effetti l-oħrajn ħajkunu iktar gravi mill-effett tal-medicina stess. Ġifirina naħseb li għal-banek iż hemm bżonn li jkun hemm soluzzjonijiet speċifiċi. Aħna kena il-għan li fil-fat ħajkun hemm iktar kontroll. Iżda sadattant aħna għanna sistema demokratika ta' supervizjoni li tskopri anka l-banek iż-żar. U l-aħħar puntiegħi għal fuq l-indipendenza tal-politika monetarja inti li din hija xi ħaġa li għandha tkun stretta iżda ma nafx jekk fil-fatt allura intom għandkomx tivverifikaw kull tip ta' deċiżjoni biss jibkom tieħdu mal-Bank Ċentrali Ewropea qabel ma timplementawha hekk taħdmu. By do the, Nibda minn din l-aħħar sentenza, Eva, il-Bord ta' Supervizjoni jieħu dawn id-deċiżjonijiet u dawna minn proċedura minn oġġezzjoni tmur lejn il-Kunsil ta' ta' ġestjoni ekku skont regolament tal-SSM. U sissa kollox xadda mill kursil ta' ġestjoni minnajr reazzjonijiet mill-Kunsil eh, ta' ġestjoni għal daqstant l-indipendenza ta' supervizjoni hija protetta bisħeħ. Jina nishtiq najtu koll li jina ma nemminx illi aħna qegħdin namlu supervizjoni burokratika għall istruzzjonijiet jizzar. Aħna għandna biżejjed x'namlu biex nieħdu il-123 gruppi ta' banek li fisser li konna iktar minn 1200 u 200 bank, bank. Eh, ma nistawx eh, nihdu sib dawn affarijiet kollha memx bizzejed eh, zmin. Xieġri allura għal-banek inqas signifikanti, meta nejtu deċizjoniet illi aħna nikonsidrawhom importanti eh, eh, fuq dawn il-banek, aħna nistaqsu li l-autoritajiet kompetenti nazjonali li, li mumma l-kompetituri tagħhom biex jagħmlu evalwazzjoni illi jagħmel sens u jekk tagħmel sens li kopru ilhom ukoll meta jridu jimplementaw maħna maħnix qed nagħmlu pressjoni fuqhom imma eh, xi darba eh, se jkollna nagħmlu ħda MDG eh, li huwa responsabbli li maħniex sistema b'żewġ kategoriji ma sistema wieħed u li l-pajzi kollha għandu jkollhom l-istess manual u li supervizjoni koerenti. Imma għadna ma wasalniex f'dan il-punt. L-unika ħaġa li konna qegħdin naħdmu fuq fuq dawn il-banek inqas sinifikantivi u reporting ma kien dif differenti minn pajis għal għall ieħor. Kien hemm pajjiżi fejn kien hemm ftit jew xejn illi ġimi mistoqsi minnom dawn il-banek għal daqstant meta wieħed e, jimxi mill-xejn għal ftit e, modelli ta' riportaċ u għazida kbira. E, e, f'pajjiżi oħrajn mhux hekk. U aħna e, għandna wkoll il-guidelines tal-eba għandna il-guidelines il non implementawhom irridu nkunu ta' eżempju u ma rridux namlu differenza. Għal da' hemm limiti jena ehm, ma nistax nikommenta fuq il-kwistjonijiet monetari, jena ili eh, supervizur l-karriera kolla tijaj, il-sovereign bonds edha <coughs> e-, e-, et jinħad qed isir xogħol u meta Umbat il-kwestjoniet iċal, umbat fuq sekuritizzazzjoni neħtama illi il-sekuritizzazzjoni ta' kwalità unja li e, sib trattament tajjeb. Dina tkun verament ħaġa tajba biex nifinanzjaw l-ekonomiji Ewropej biex ikonna e, sekuritizzazzjoni taħdem tajjeb. Grazie, sal-axħal. Kellim Jakob von Feisecker. Grazzi. Jien għandi żewġ mistoqsijiet illi huma marbutin ma' riforma strutturali tal-banek. L-ewwel tirigwarda il- il-livell ta' diskrezzjoni ta' regolamentazzjoni li nixtiequ li jkun hemm. Hemm problemi, eh, ħafna problemi fejn inti għad pubblikament eh, u fejn inti għat li ma nistawx nirsolvuhom din id-diskrezzjoni, il-bonds tal-gvern mhumiex minna riskju neċessarjament, jew anki l-fatt li l-kwalità tal-kapital eh, titbiddel bejn banek u anki bejn stati membri, u dawn jinkludu anki il-problema ta' deferred tax assets. U eh, salima punt tista tieħu eh, din id-diskrezzjoni, però ma tistax tissolvihom u l-mistoqsija tiegħi hija l-ambjent fejn l-OECD tajt il distanza illi għandu jkun hemm bejn eh, il-banek qed terġa' taqa' u l livelli ta' kapital huma pjuttost baxxi. U allura għaliex aħna ma rridux nippruvaw eh, nirsolvu problema ta' dawk il-banek too big to fail u, u mhux b'diskrezzjoni Però fl-opinjoni tiegħi għandu jkun hemm l-applikazzjoni ta' ċerti standards. Jiena kurjuż biex nara x'tip ta' diskrezzjoni tużaw biex tirsolvu dawn il-banek too big to fail. Umbat eh, mistoqsija oħra illi tirrigwarda eh, il-problema il tal-importanza tal-banek universali u l-finanzi tagħhom. Però jekk Eh, dan allora mandomx ikunu banek kon balances estremi u modelli eh, ħafna minnhom jeżistu fuq karta, però mhux fil-prassi. Il il-lassi bejn is-self u il-kapital u għabax ħafna u dana ma jitlobx illi ikun hemm Eh, eżami pjuttost intensiv tal-modelli kommerċali wara l-argumenti li inti semmejt. Grazzi, jena mux etnajt li man nix nihdu mizuri għal banek li ma too big to fail. Per eżempju, il-risoluzzjoni hija ġa tajba bħala biex, biex tirsolvi din is-sitwazzjoni u naħseb illi bless RM u b'Direct on Recovery Resolution sar ħafna hawnhekk eh, ħafna li eh, huma metodi tajbin fuq il-diskrezzjoni ta' regolatorja. Jiena fil-fatt ma ma nieħux gost inkun da il-gwardjan tal-frontieri. Miex pożizzjoni faċli eh, tuża din it-tip ta' diskrezzjoni, però fl-istess ħin meta jina kelli dawn id-diskussjonijiet f'pajjiżi jina minn x'sanajt sejja x'jiena irrid inkun neutrali bħala bħala supervizur, imma jiena niżgura illi il-Parlament kien qed jirċevi risposti meta staqsa l-mistoqsijiet, però uh, eh, mux influenza zejda u kelli naraf illi kif edin nimxu l-qoddim fuq il-rizultat ma, ma naturali. Em anki lok għal għal biex inkunu nistaw nirranġaw l-affarijiet bil-liġi, pero biex nevitaw il-konsekwenzi mux li maridux l-inqas situazzjoni li ta' meħsara jere namlu da' xejn ta' diskrezzjoni, anki għawnek ma nħoss li ħaġa Eh, tajba li wieħed ikollu din ir li jieħu dawn id-deċiżjonijiet, però nemmen li hija parti anki mill-funzjoni ta' supervizur. Forsi jiena minix parzjali, imma dak li ġara fi Franza u fil-Ġermanja hija ħaġa raġonevoli li tista eh, tillimita r-riskju ta' dawk li huma too big to fail, però fl-istess ħin Eh, tiddefendi l-attivitajiet fuq istu tal-banek u anki il-possibilità li appoġġaw il- Issu, naturalment miex xienza di, pero fid-diskussjonijiet f'pajjiżi mm, dan huwa dak li tal-limt bħala esperjenza. Bħala fuq il-banek universali, il huma universali fl-isem ma mhux totali. Jista' jkun li hemm xi ftit minnhom, però mhux ħafna. Hemm ħafna banek li għandhom attivitajiet eh, u huma verament eh, banek kommerċali fil-pajjiż tagħhom u anki kultant pajizi oħrajn. U dan jati bilanċ raġonevoli għall-attivitajiet tagħhom għad diversifikazzjoni u b'mod partikolari anki għaliex ħadu passi u ma stess illi eh, abbandonaw ħafna mill-attivitajiet riskjużi li kellhom qabel Jina naf li ma naħsibx li dawn il-lezzjonijiet u Maldeja mandu jkun hemm miżuri illi jiżguraw li l-lezzjonijiet mbagħad jinżammu minn esperjenza għall oħra wara l-kriżi. Però għanna banek universali fl-Europa li jħossu li dan huwa dak li għanna bżonn biex ikunu nistgħu nifinanzjaw l-ekonomiji b'mod sirqa Grazie ħafna kienet eh, esperienza eh, interessanti u mimlija informazzjoni. Grazzi għal kollegi tal-kommenti u tal-mistoqsijiet ta'kom. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Il-li huwa rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-rapporter huwa Notis Marias u il-minuti, il-mikrofonu għal erba minuti. Eh, aħna kon ftemna li se nitkellem għal 8 minuti għax aħna suppost bdejna nofsija qabel u rridu nirrispettaw il-programm. Jina kelli nitkellem fl-erba u nofs. U normali li kollok erba minuti. U tista tista taddi għal konklużjoni u nistaw naqbżu l-kattijaj. Aħna ma segretarjat aħna bilna imma ħafna snin ilu illi jista' jkollna li jista' jkolli 8 minuti. Eh, ħames minuti huma ħafna. Eh, ħanibda f'kull każ u nipprova nagħmel ħilti kollha biex nirrispetta. Se nkompli bil-Grek. Aħna għadin f'domen partikolari għax iridu nirrispettaw l-4000 kelma. U naturalment bil-kommenti bil ta' kollegi u blemendi aħna nishtiqu kunu nistaw nkopru Nibdew bil-rati ta' ta' għat li huma ta' tħassib. U hemm ħafna differenzi 6.4 fil-Ġermanja sa 26.6% fil-Greċa. U rajna fl-istess ħin l-irkupru hija inevitabbli ir-rata ta' inflazzjoni qed titla għal 1.5% fl-2016 u 1.8 fl-2017 u l-iżvilupp reċenti jissuġġerixi li l-miżuri tal-ECB mhux qed titratta l-problema tad-deflazzjoni. <clears throat> Umbat fuq il-APP Asset Purchase Program dan huwa ta' wieħed triljuni f'dan il-programm APP. U l-ECB se jkollhom jiżguraw illi dan mhux se jwassal għal sitwazzjoni ta' ġustizzja għal ċittadini. Issa jekk aħna nħarsu lejn id-deċiżjonijiet li ttieħdu, e, ġew mixtrija il-bonds sovrani U naturalment il-banek hawnhekk qed jieħdu riskju kbir meta jagħmlu hekk. Għaliex dan jista' jwassal għal problema għaliex kif tajt anki l-deċiżjoni legali u dan mbagħad e, jfisser li l-banek se jkollhom jieħdu herkat. U bat fuq il-dejn e, pubbliku. Ir-rapport jisemmi ir-regolament 3 7-2 tal-2013. E, meta najdu li pajis e fi programmi li għandu memorandum, allora għandu jkun jista jistħarreċ biex jara xkienu er raġuni ta' dawn il-livelli eccessivi ta' dejn u fl-istess ħin jista' ukoll jittraċċa, jirintraċċa xi e, irregolaritajiet possibbli. U f'dan il-każ l-Eurozona għanda sistema biex biex tamel eżami fiskali, eh, analizi fiskali biex tara eh, eh, noqqasijiet. U għem rapport li għajtu kolli fuq il-patta stabilità u tkabbir, illi Umbat rridu nikkonsidraw il-deficit publiku u anki li permettu li jizviluppa it-kabir. Unbat paragrafu 13 Meta nixbuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali biex tizgura l-istabilità tal-prezzijiet, però fl-istess ħin irridu jħarsu anki lejn l-għani ġenerali skont e, e, l-artikolu 282 ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea, ċoħe li anki l-impik huwa parametru importanti biex ikunem kontribut għal biex jinħolqu l-impiegi. U mat punt u eh, il-kwistjoni ta' konflitt ta' interessi għaliex l-UCB hija autorità indipendenti però fl-istess ħin għandha rwol anki ta' supervizjoni. Pratikament tagħmel supervizjoni tal-banek sistemiċi fl-Unjoni Ewropea, però hija anki par membru ta' Trojka u hija stess selfet il-flus il l-Greċa, l-Portugal, l-Irlanda u l-Ispanja, għax kienet qed tixtri il-bonds eh, bi produzzjoni ta' almenu l-40%. Naturalment se jiġu eh, mħalsa u il-100% tal-valur nominali, eh, għal-valur nominali li huwa profitt enormi għal-dastant li sibi jista' ikun membru ta' trojka u fl-istess ħin jeżerċita id-dmiri tiegħu indipendenti u l-funzjonijiet indipendenti. Issa, meta nħarsu lejn is-sentenza tal-qorti eh, fil-paragrafu 20 fit-test, fil-kas ċe 62 tal-2014. Hawnhekk hemm eh, miktub li l-Kummissjoni ma tistax tkun membru ta' Trojka fl-istess u tagħmel rapport u rapport ta' rapporter ġeneri tajt bl-Inglis illi il-programm OMT għandu jiġi konsiderat bħala miżura ta' politika sakemm il-ACB ma tinvolvix ruħa fil-programmi ta' assistenza tal-ISM jew tal-IFSF. U dan għax ifisser? Ifisser illi il-ECB ma tistax tkun membru ta' trojka. Naf li hemm kollegi li għandhom opinjoni differenti, però jiena dina hija fil-fatt il-messaġġ prinċipali tal-orti. Għandi nofs minuta biex nispiċċa. Essa, il-punt li jmiss li nitkellem fuq huwa fuq l-accountability fil-ECB fil-paragrafu 23 u anki il-Parlament Ewropew li għandu ruol biex jgħamil rapport u u jina kritikajt anki il-kapacità tal-ICB bħala membru ta' Trojka u anki il-ġestjoni tal-krizi griga u l-krizi anki fil-griga. l net il-ECB ma taċ il-profitti illi għamlet meta xtrat il-bonds grigi u fi frar meta il-bonds grigi ma kienux konsiderati eligibli għal sistema. Dawn dan huma da, da, dan huwa dak is-sustanza e, tal <clears throat> tal tal-rapport tal-opinjoni tiegħi u nista' Eh, inħarż u din biex nisma l-opinjoni tal-kollegi. Grazie, nittama li nitkellem minn qasmi 3 minuti ningrazzja li rapporter l tal-rapport tiegħu li għatina appuntat lu għal-ħidma tagħna u dan jitkellem fuq argumenti prinċipali eh, eh, li rigwardaw il-situazzjoni tal- l-Eurozona, ma kifat li rapporter jina ma naqbilx miegħu fuq ċerti punti importanti u sen nagħmel emendi. U nisti nsemmi erba' punti partikolari. Inħoss li l-rapport huwa kritiku wis lej li bi. Jina ma jina naqbel li l-mod kuraġġuż ta' min infaħruh meta wieħed isi ċirkostanti, anke jekk hemm lok għal kritika ridu ikonna rispett għal mandat tagħhom u l-istrateġija tagħhom għandna nilqawa, però fl-istess ħin irridu ninsistu illi hemm mod wieħed biss illi nistaw nimxu l qudiem jekk il-stat membru jagħmel riformi. Anki il-perspettivi ekonomiċi huma ta' tħassib u nilqaw il-titjib għal-investimenti. Nemmen illi il anki il-pozizjoni il tal-ECB tal jistħoq l-aktar attention, bat il-rwol tal-ECB fit-trojka u l-ECB hija bħala konsulent u jina nemmen anki li dan il rwol għandu jinżam Nirringrazzja l-rapporter tal-ħidma tiegħu u nħarsu din biex nikkopera miegħu. Grazzi. Kostas Mavridis. Grazzi, nifraħ l-rapporter tal-li iprapara dan l-abbozz u bat għandi xi punti. Aħna narfu illi l-ICP għamlet ħidma tajba biex tamel ġestjoni tal-kriżi finanzjarja, però ma nistawx Eh, nitraskuraw il reazzjoni bil-mod taħħom. Per eżempju, fil-QE u anki fil- single deposit guarantee scheme biex, eh, biex telimina l-kondizjoni ma jkunux id das Jekk kieku l-President Draghi selma minn SND qabel u adatta dak li għadnilu aħna seta evita dan il-ħarba ta' kapital. Pero fl-aħħar dialogu li kellu mal-ikon u tkellem favur ta' Single Depository Guarantee Scheme u għalle kiridu nimxu dimina għal dewmin. Il-politika monetarja li użat l-ECB manda ma' kella lebda impatt fuq l-ekonomija reali, per eżempju ma' marax it kabir U anki il-qata doli, meta wieħed is il-brain drain, il-żida fil-part-time u u dan hemm ħabba fekk in-nies hemm inqas nies qed ifittxu x-xogħol. Eh, eh, u l-SMEs għandhom eh, għandhom spejjeż ta' self ħafna iktar u li minn dawk tal-kumpaniji kbar. Umbat, anki il-regolament tal-banek et jaffetwa l-SMEs fil-istati membri kolla. U bat għandi punt anki fuq l-implementazzjoni tal-ICB ta' operazzjoni ta' rifinanzjament fi żmien twil. U Aħna inħossu għal din raġuni illi li xbi għanda toħlo iktar inċentivi biex il-banek jitrasferixxu l-likwidità lejn l-ekonomija reali. Il-ħames espansjoni tal-għanijiet tal-istrument tal-Bank Centrali fuq l-istabilità finanzjarja għanda ssir b'mod illi mbagħad ma jasalx għal biex ikun hemm konflitt ta' interessi. Sitt punt u għan inħossu illi huwa importanti urġenti illi noħolqu unjoni tal-suq kapitali biex innaqsu l-indipendenza tal-eurozona fuq il-sistema tal-banek. Is-seba punt fuq il-non-performing loans li tibqa problema fl-Unjoni Ewropea kollha, il-kas ta' Ċipru huwa evidenti iktar mill-50% eh, fis-settur tal-banek huwa fuq non-performing loans. U għal din raġuni rridu nintroduċ mekkanizmi bħal dawk li għamlu fl-Irlanda u fl-Ispanja biex namlu ġestjoni ta' dawn il-self problematiċi. U fl-aħħar nerġaw nisħu fuq l-importanza illi kolna li konna dialogu mal-ICP u biex nizguraw anki trasparenza fl-attivitajiet taħħom. Grazie. Thank you, Mr. Chair. Grazie, Afra Grazie, Sir President. Jena nishtiq li nibda billi ningrazzja l-rapporter fuq e dan il-rapport. Jena naħseb li għat jindrizza ħafna punti u l-lenin u dan il-rapport huwa bazi tajja per rapport aħari. Jena t-nistanna bil-ħerqa li nkun nistaw naħdmu flimkien biex naslu għal-rizultat sodisfaċenti. Hemm ċertu kwistjonijiet li huma importanti. l għannet l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew din l-indipendenza għandha tkun garantita u rapport tal-Parlament għandu jkun eh, joqgħod lura mill-kummenti fuq l-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew f'ċertu ċirkustanzi. U għal raġuni jiena nixtieq illi insem dan il-punt fil-paragrafu 25 U fil-fat nixtieq nixbilkom l-attenzjoni wkoll għall-politika tal-Kiwi e fuq l-Unjoni Ewropea. Aħna rajna illi fil-fatt kien hemm ħafna tħassib fuq l-asset bubbles u distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn ċertu kumpaniji kif ukoll rajna li kien hemm effett negattiv ta' rati ta' interess baxxi ħafna li kienu qed jippersistu fuq is-solvenzi ta' kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-pensjonijiet jiena naħseb li dan ir-rapport għandu jirrifletti wkoll dan it-tħassib minna ħafna membri tal-parlament. Aparti minnek fil-rapport hemm numru ta' paragrafi li fil-fatt u madwar politika fiskali ta' ċertu stati membri. Aħna f'dan il-dokument rridu nifukaw iżda fuq il-politika monetarja u fuq il-Bank Ċentrali Ewropea u mhux fuq il-politika fiskali. Allura dawn il-paragrafi naħseb li aħjar nerġgħu naħsbu daqsxejn dwarhom. Grazzi, grazzi ħafna Kora. Issa, Anna għal-gwe NGS Surviega si Book. Grazzi ħafna aħna naqblu ma tħassib pewlini illi qegħdin insibu f'dan ir-rapport. U aħna nkweta ħafna fuq din id-diskussjoni li bħalissa għaddejja fuq il-Bank Ċentrali Ewropew kriżi ekonomika finanzjarja da d-dejja, il tal-qat edha fil-Portugal. Minkejja l-immigrazzjoni kien hemm nofs miljun Portugiż li telqu mill-Portugal wara l-intervent ta' Trojka u kjer l-ħafna skemi li dik implementati sabiex da' xejn l-istatistika ġifieri programmi ta' taħriġ kienu offrut n nies qiegħda ċetra, xorta waħda l tal-qat li ta' tiżdied il model ta' tkabbir illi bħalissa u implementat jiet juri kem għanna situazzjoni fraġli u jabbazata fuq devalwazzjoni interna minkejja l-fat li kienem biljoni ta' euro illi fil-fat il-Bank Ċentrali Ewropew investa permezz ta' mekkanizmi mux konvenzjonal minkejja dawn il-biljuni ta' euro situazzjoni xorta għada diffiċli ħafna, tant hija diffiċli is-sitwazzjoni f'pajjiżna l-Bank Ċentrali Ewropew dan l-aħħar reġa' irreveda u naqqas it tbassir ta' tkabbir ekonomiku l-inflazzjoni fil-każ tal-pajjiż tagħna. Jiġifieri hekk kif qed nagħmlu ċara ħafna f'dan ir-rapport il-flus mhumiex qegħdin jaslu u jaffettwaw l-ekonomija reali. L-investiment mhux se wasal tkabbir ekonomiku allura dan kollu irid iġina insaqsu dwar min ħajħallas għal din l-operazzjoni kollha illi qegħdin qiegħda ssir ħadd ta' tranzizzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew u anke fuq il-leġittimità demokratika tal-Bank Ċentrali Ewropew dak li qed jagħmlu fil-Greċja aħna nafu illi dan il-modell allura mhuwiex korrett, ġifieri li aħna għandna l-idea li għandna Bank Ċentrali Ewropew li huwa neutrali fuq livell politiku, jiena naħseb illi mhux qed nitkellmu fuq dawn miżuri konvenzjonali nqogħdu neħbew warajhom u naħseb li wasal il-waqt li aħna nanalizzaw sew dan il-modell u anka l-eżistenza tal-Bank Ċentrali Ewropew bħala istituzzjoni. Grazie. Grazie ħafna l-rapporter ta' dan il-xogħol li għamel hemm ċertu punti li jiena nista' nilqa' il fil-fatt il-kritika tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-haircut fil-Greċja u dan it-tnaqqis u jiena naħseb li fil-fatt naqblu mal-punt 25 tal-abbozz tal rapport tagħkom parti minn hekk aħna daqsxejn ħażbin li jista' jkun hemm ċertu konflitt ta' interess tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-fatt illi huma qegħdin jisselfu ċertu banek u jiddeterminaw fl-istessin jekk il-banek u mux solventi jew le. Fuq il-proċess tal-xiri tal-assi bħal ħaddieħor fil-fatt qed nistaqsi jek dan huwiex proċess li qed jaħdem tajjeb u kif qed ngħidu fil-punt seba' tar-rapport tagħna naħseb li dan huwa punt li jista' jħassru l-istati membri l-oħrajn ukoll għana naħsbu illi fil-fat nistaw niproponu program illi jista jkun iktar effettiv għalli jenna fit-tranzizjon li tant għanna bżon bżon il-livelli ta' dejn ikunu eh, diskussi fuq livell politiku, u għanzi naħseb li fil-fatt għan organizzaw konferenza fuq dan, naħseb li ċertu dejn storiku jista' jkun illegali u kol ġifiri joġobna l-punt numru 11. Aperti mekk aħna naħsbu illi trojka erbu dak li suppost, qabżu dak li suppost natalhom bħala mandat fit-trattat ġifieri għandna wkoll ċertu emendi l għonet fuq l-Union tas-Swieq Kapitali tal-kapital fl-Ewropa aħna l-għonet għadin ngħidu li m'għandniex nirreżistu il li sabiex aħna nsaħħu l-ekonomija reali. Issa fuq it-trasparenza aħna kontenti li qed naraw l-Bank Ċentrali Ewropew bdew jippubblikaw il-minuti tagħhom iżda xnejdu fuq l-informazzjoni fuq l-assi, fuq il-balance sheet, meta il- aħna verament nkunu nistgħu nsegwu l-likwidità fuq dan, aħna nixtiequ din l-informazzjoni tkun pubblika wkoll il-QE fil-fat għedin s sussidi għal-banek, iżda memx ċertu trasparenza inkluża f'din is-situazzjoni, f'din is-sistema, għan nishtiqu li dan il-flus jintuża punt iktar strateġiku. Issa fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, minn mindu aħna rajna li dawn miżuri strateġiċi għandhom impatt fiskali, din l-indipendenza hija sagrasanta hija protetta f'kull każ aħna naħsbu li l-funzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-supervizjoni għandha tkun separata minkejja nafu li dan jista' bidla fi trattat u għana naħsbu illi fil fat minna ħada l banċa għandhom jifukaw fuq l impieg u l-ħolqien tal impieg Grazzi. Grazzi ħafna Marko Vallissa, issa Grazzi ħafna sur President u grazzi wkoll l sur Marijas tama illi aħna nkun nistgħu nikkoperaw tajjeb miegħu fuq dan ir-rapport. Importanti li aħna nikkritikaw dak li nħossu li jem nikkritikaw mħabba li perspettiva tagħna l-euro huwa strument li mhuwiex demokratiku dak li ġara fil-Greċja u eżempju ta' dak illi fil-fatt eh, qed jiġri bl-euro ġifieri strument eh, mhux demokratiku li tkun impost fuq id-demokrazija issa fuq eh, u b'mod demokratiku aħna qegħdin naraw li fil-fatt importanti li jkun hemm sovranità ħadda dawk l-istati membri li għandhom partiti politiċi tagħhom li kienu eletti b'mod demokratiku u allura huma għandhom il-mandat li jiddeċidu fuq il-politika fiskali u politika ekonomika ta' pajjiżhom. U din raġuni jiena naħseb li b'xi mod irridu nqisu wkoll is-setta demokratika ta' dawn il-pajjiżi illi qegħdin bilan li jimplementaw dawn il-miżuri ekonomiċi. Issa, perspettiva tal-euro, jina naħseb illi rridu nqisu wkoll l zbilanċi kollha li kienu kawzati fil-Parlament Ewropew naraw kif ċertu stati membri qegħdin jistanaw grazzi għal din is-sitwazzjoni u anke fil-każ ta' pajjiżi bħal Ġermanja u anke l-Olanda minħabba li huma għandhom surplus li huwa verament inkwetanti li qed jolħoq joħloq xejn ta' zbilanċ il-Kummissjoni Ewropea ma qed tagħmel xejn, iżda l-euro huwa l-iktar problematiku għawek dan il-kas. Mbagħad referenza għall-Unjoni tal-Sfiq tal-Kapital aħna rridu nirriflettu fuq il-fatt li ċertu strumenti fil-fatt waslu sabiex ħolqu situazzjonijiet ta' kriżi bħal pereżempju kriżi tal-Istati Uniti li mbagħad aħna tħallna fiha u spiċċajna anka aħna f'sitwazzjoni ta' emerġenza u anka dwar il-tfassi strutturali tal-Unjoni Bankarja Ewropea aħna naħsbu il-bailout għanna ma din ednix li xi ħaġa tajba u anka s-sistema ta' banks banek li huma too big to fail din hija problema wkoll naħseb li jkun aħjar li verament nifirdu fis-sistema bankarja i dawn iż-żewġ xwoli. Jekk aħna maħniex ħanieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli żgur li ħambatu minħabba kriżi eh, ekonomika li ħadkun riżultat ta' bosta miżuri oħrajn. Allura importanti li sabiex nevitaw il-konsegwenzi iktar gravi naħseb li issa din istituzzjoni iktar kalma rridu nkunu attivi mhux fetnaqis ta' regolamenti, iżda naraw il regolamenti li għanna u mal attivi ħalli bekk li nkun nistgħu naqsu nevitaw riski sistemiċi. Sur Anemans? Le. Nix kellim fissam li għanna stajt ma nerġaw nisimaw l-rapporter Sur Marija Sekjoġbok. Grazzi ħafna Sur President, jina nishtaqt illi l-għabel kollox ringrazzi ħafna xedaw reporter ta' dawn il-kummenti u anka tal-opinjoni. Jiena jidher li għatem ċertu elementi illi jidher li illi nista' nikkonsidrom. Naħseb li huwa importanti illi ngħidu li aħna narfu x'inhu l-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew b'dak li xaqsam l-impjieg u anke l-istabilità tal-prezzijiet. Il-krediti ta' emerġenza din mhijiex problema biss fil spanja anke fil-Greċja. Ir-reazzjoni hija li aħna noħorġu bi proposti ħalibek in-nies ikun jistgħu jkunu mkeċċija minn ma kif qed jiġu fi Spanja bħalissa l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Vera nafu li għanna l-indipendenza, iżda l-indipendenza ma nafux kemm hija sagrosanta u ma nafx kemm il-banek jistaw fil-fatt eh, jikomplu dejjem bl-attivitajiet tagħhom jekk dan għandu x'jaqsam mal dritt tal-Parlament Ewropew illi kummenta fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew jiena naħseb illi naturalment għandna jkollna l-possibilità li nikkummentaw fuqha. Fis-sena 2014 aħna rajna li kien hemm votazzjoni fil-Parlament Ewropew illi kien fuq pożizzjoni kritika ħafna tal-Parlament Ewropew dwar il-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew fi Trojka. ġifiri jiena naħseb din hija ħaġa li rrid insemmi fir-rapport tiegħi, apparti minn hekk dwar kwistjoni tad-dejn, din hija kwistjoni nixtieq insemmiha wkoll. Regolament 374 huwa importanti ħafna maħabba li rridu nanalizzaw eżattament kif aħna stajna naslu situazzjoni bħal din dwar id-dejn u naturalment kien hemm nuqqas ta' regolarità u din hija xi ħaġa li għandha tħassibna u għandna nirriflettu dwar issa dwar ir-wol ta' trojka kien hemm bosta kollegi illi naqdu miegħi fuq il-punti illi semmejt u anka il-kummenti tal-kollegi minnaħa tal-PPE u għandu l-opinjoni tiegħu iżda jiena xtaqt ngħid xi ħaġa fuq eh, l-istat legali minħabba illi fil-fatt Intqal illi jekk il-Bank Ċentrali Ewropew jara li ħajitratta il-bonds sovrani u jixjon fuq il-swieq sekondarji, għandu jikkonsidra ċertu kondizjoni oħrajn ġifiri jekk il-Bank Ċentrali Ewropew ħajjixtri bonds sovrani u fl-istess ħin ikun membru ta' trojka naħseb li diħa toħloq daqsxejn ta' konflitt ta' interess u problemi. Importanti niddiskutu dan il-punt. U jien kontent li nisab situazzjoni diskutu tal-punt u parlament Ewropew għandna rwol li ngħidu xi ħaġa fuq ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar x'inhi l-indipendenza u sa sa fej waslu fl-azzjoni tagħhom il-Bank Ċentrali Ewropew naħseb li huwa importanti ħafna illi nitkellmu fuq il ela fuq il-self ta' faċilitazzjoni għal Greċja. Naħseb illi fil-fatt il-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-Greċja u hija diskussjoni importanti u jiena li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu jammetti li għabess is-seta li u kellu minħabba li l-bond sovrani fil-fatt issa daħlu fis-sistema tagħhom Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew bħala Awtorità ta' Kontroll xorta waħda ħallas il-lelas Iżda fl-istess ħin kienet jagħmel kontroll fuq il-kapital tal-istat ġifieri jiena naħseb li għandna l-ħtieġa illi niddiskutu dwar kif il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed jiffunzjona. Minnaħa rridu nikkonsidraw stabilità tal-euro kif ukoll rridu nikkonsidraw il-Bank Ċentrali Ewropew bħala organu ta' kontroll. Iva, Sur President, permetti li xar sekondi oħra, rridu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet importanti u anka fuq il-profitti illi fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew qed iddaħħal minn daw il-bonds għanna 40% fil-Mejja, iżda mbagħad naturalment iridu jingħataw lura ċertu għamman ta' flus kont ir-rata tal-qatt. Grazzi ħafna fissa 27 ta' Ottubru għandkom iċ-ċans li tibatu l-emendi. Aħna fil-fatt ħajkonna l-votazzjoni fil-plenarja fi frar jiena ħalli f'din il-komitat li għandu jikommenta iżda jiena bħala l-metodoloġija nixtieq illi ngħid li għandi dmir li ngħid li r rapporti m'għandhomx ikun rapporti fuq kollox in ġenerali, il-Bank Ċentrali Ewropew għand fil-fatt dan ir-rapport dwar il-Bank Ċentrali Ewropew dawn il-kummenti huma leġittmi iżda jiena naħseb illi dan rapport ma jridx isir fuq il-rapport fuq il pat ta' stabilta jew nkella fuq l-Unjoni Bankarja f'kull rapport aħna nsemmu is-suġġetti kollha dan ħaj tellifna milli nifukaw fuq eh, is-suġġett partikolari li ħna din diskutu dan huwa punti li xtaqt inris ilkom anka meta intom qegħdin tikkonsidraw x'emendi ħatibgħat issa ngħaddu l-punt li jmiss fuq l-aġenda li huma huwa punt għal rekomendazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropej dwar negozjati fuq it-tisa, ġifiri il-ftejim dwar il-kummerċ fis-servizzi għana l-Alessia Mosca. Dek tliet minuti. Iva grazzi ħafna il-Kumitat Ekonomiku fil-fatt talab intalab sabiex jagħti l-opinjoni fuq il palsa dak li ikun kun diskus fil-Kumitat ta' Kummerċ Internazzjonali fuq il-stisa. Jiena nixtieq illi ngħid mod preċiż ħalli nevita li jkun hemm ħafna nuqqas taftejjim f'din il-kwestjoni kif ġara fil-passat li mux il-fatt li aħna rridu ngħidu jekk aħna naqblux jew le, issa għandna okkażjoni sabiex ngħidu aħna x'opinjoni għandna fuq in-negozjat u għandna l-okkażjoni fil-fatt li ninfluwenzaw in-negozjaturi minħabba illi huma jistgħu jiddiskutu l-prijoritajiet tagħna wkoll. Issa fuq il-liberalizzazzjoni tal-servizzi dan huwa ftehim li qed ikun diskuss minn tlet stati membri ta' WTO minħabba ħtieġa li aħna nixtiequ nimodernizzaw il-qafas tal-servizzi tal-kummerċ fis-servizzi li diġà fil-fatt daħal fis-seħ minħabba li aħna rridu nqisu issa l ħtiġijiet diġitali ta' din l-era diġitali jiena nixtieq nfakkar li s-settur tas-servizzi huwa l-iktar settur importanti għall-ekonomija Ewropea u s-servizzi dejjem qegħdin jiżdiedu hemm 23 stat membru li qegħdin involuti fin-negozjati. L-ebda wieħed mill-BRICS huma preżenti, hemm xi ftit minnhom huma pajjiżi qed jiżviluppaw minkejja il-fatt ċina eh, ċ-Ċina jitlu, zda iżda issa għaddom ma jistaw. Issa dwar id-diskussjoni fuq il-modernizzazzjoni u liberalizzazzjoni tas servizzi min naħat affarijiet ekonomiċi aħna din nitkellmu fuq l-implementazzjoni tas servizzi finanzjarju l mod kif aħna nistgħu naraw li jinfetħu s-sfiq b'mod reċiproku u anke din nitkellmu wkoll fuq miżuri oħrajn illi jistgħu jagħtu livell eh, level playing field ta' servizzi esterni kif ukoll servizzi interni. Importanti li dan il-Kumitat joħroġ bl-opinjoni tiegħu minħabba li aħna nafu li fil-kuntest ta' wto l-Unjoni Ewropea tiskellem bleħen wieħed Għadin raġuni sabiex aħna naħorġu pariru suġġerimenti f'dan il-kontest aħna fil-fatt nerġgħu norbtu ma' diskussjoni li palissa d f'dan il-Kumitat dwar ir-rwol li jista' jkollha l-Unjoni Ewropea bħala entità waħda fuq sma oħrajn u anka fil-kuntest ta' organizzazzjonijiet oħrajn internazzjonali, allura importanti ħafna li aħna nagħmlu din ir-referenza. Issa, fl-abbozz ta' l-opinjoni illi aħna fassalna, Diġa identifikajna xiftit mill-rekomendazzjonijiet fostom il-fat illi servizzi finanzjari fil-kontest tan negozjati għandhom jingħataw priorità u għandna nilataw garanzija li mumiex qegħdin nieħdu impenni ġodda il-li jistgħu jikkompromettu il- leġislazzjoni finanzjarja li aħna għandna fis sef Unjoni Ewropea parti minn hekk aħna rridu nil-limitaw ruħna għal dawk il-limitazzjonijiet li huma ġustifikati li għandna poġġu iktar pressjoni fuq il-partijiet l-oħrajn involuti fin negozjati għalli bekk nilqgħu it-talba taċ-Ċina illi jitlu fin-negozjati nkomplu nofru possibilità li naqdu kull pajjiżi l-oħrajn tal- pajizi BRICS u aħna rridu naraw li nużaw dan il-ftejim li ntuża bħala referenza għal ftehim ieħor internazzjonali. Dan huwa sempliċement abbozz tal-opinjoni tiegħi naturalment nistenna bil-ħerqa il kolmenti tal-kollegi. Is-Sinjura Tomċ, grazzi ħafna. Iva, dan huwa ftehim importanti ħafna il-Parlament Ewropew għandu jipprovdi rekomendazzjonijiet, aħna nafu eżattament x-situazzjoni nsabu qed ngħixu fiha u minn flok ma nitkellmu fuq eh, dak li aħna irnexxina nilqu permezz tal stejm internazzjonali fuq il-kummerċ aħna rajna l-Ewropa dejja kellha rwol importanti iżda minn flok aħna inna nitkellmu fuq dak li aħna nistgħu nagħmlu ħalli ma naqawx wisq lura, ħalli naraw ukoll li aħna nkunu mexxin mal-bqija fl-istess ħin ma naqawx wisq lura nixtieq ningrazzja ħafna r-rapporter ta' xogħol li għamlet u qed nisna bil-ħirqa li naħdem iktar magħha iżda nixtieq inni nipprovdilkom xi ftit kummenti ġenerali li tagħmel li ħankun nistgħu niddiskutuhom dettal fid-dettall dim Matul is-sena li għaddiet il-Parlament Ewropew kien qiegħed jiddiskuta politika fiskali, jiddiskutu l-politika fiskali u hemm xi ħaġa li jiena inħoss li hija nieqsa f'din id-diskussjoni mill-perspettiva fiskali, aħna qegħdin naraw li fil-fatt din insaqsu li nfusna l-fejn iċ ċina iċ-ċina skużawni li hija parti mill-grupp ta' pajjiżi BRICS hija esposta b'dan il-mod. U apparti minn hekk jiena naħseb li verament maħniex ċari fuq eh, il-kunċett ta' qafas ta' livello li high level framework nittama li aħna ħankunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet li nkun nistgħu nivverifikaw. Thank you, Kay Swinburne. Kay, tissam Swinburne. Grazzi, grazzi l-rapport il specifitajiet ta' tisa ek palma ma narawx fil-rapport tisa fil-fat i fl-ħajt din naraw hawnhekk naħseb illi għanna naqblu li s-servizz finanzjarju ikunu ta' priorità fin-negozjati nafu mill-leġiżlazzjoni tal-istati tal-Unjoni Ewropea li l-kustjonijiet mustatarsi huma importantissimi u dawn nistgħu naraw minn bosta eżempi kif il-relazzjoniet barani jisaw kuna diffiċli. In-natura ta' dawn l-interessi hija flessibbli ħafna ħin kollu tiċċaqla u importanti li naraw anki konverġenza regolamentatorja kif ukoll il- il-ħarsien tal-interessi tal-konsumatur u għalla li jħorġu minn dan. Ma jidux biss naraw il-konverġenza, iżda rridu inħedġu il-konverġenza u koll. Bazi anke tal-prinċipju ta' konverġenza fuq ftejmiet bħal Bazileska, IAIS u koll l ġdawn jistaw jipermettu l-miri tagħna ma dan kollu hemm il-kwistjoni tad-data. Id-data hija kwistjoni sensittiva ferm fil-ftejmiet internazzjonali anke fiħdan l-Unjoni Ewropea nifessa ma dan ukoll hemm li jistgħu nsemmu kas partikolari d-data tal-servizzi finanzjari, d-data tal-transazzjoni finanzjari għandha twassal l konfidenza t-tisa skolla u għadam mit telemet li ħadna mill-lezzjoni finanzjarja u l-supervizuri għandhom bżonn ta' ċessja għal iktar informazzjoni dwar l interkonnessjoni ta' sistema finanzjarja dan huwa importanti anke fil-każ ta' derivatives fejn hemm mandat tal-G20. Xorta għadna ma nistgħux naraw il-data fost regolaturi għanna bżon ta' sistema li t-permettina dan u jina naħseb li permess ta' tisa jkonna lejjer sistema ta' kif nħu dan għanna ninsabu f-pozizjoni għar mill-li konna qabel l-krizi finanzjera lex ma nistawx nismu din il-data u l-kustjonijiet tal liġi f'posta ġurisdizzjonijiet jirrestrinġu dan il-qsim ta' informazzjoni. Jena nemmen li importanti l isim ta' data u l-aċċess għal regolaturi tit tiġi solvuta fuq dan il-livell u l-allenjament tar-regoli u tal-isforzi kollha huma rekwiżit standard li għandu jkun ovvju frabta finanzjar u kummerċjali jiena għana għob naħdem ma' rapportur ma' xados biex jinexxinna nabbozzaw din il-biċ leġiżlazzjoni għas servizzi finanzjarji. Grazzi. Erik kissa? Grazie, signor Presidente. Muy Grazie. Grazzi ħafna sur President, jena nishtiq ngħid proset lir rapportera għax-xogħol eċċellenti li għamlet. Jirġobni ħafna dak li faslet fir-rapport nixtieq ngħid xi ħaġa illi fid-dawl tal-diskussjonijiet li nistgħu nagħmlu l-emendi forsi għandi ċertu kummenti ġenerali jew nkellek tal konkreti li għannet jiena fil-fatt il-kriżi tal-qad fl-Ewropa iġġenni fil-fatt ngħid li meta qegħdin nitkellmu fuq każijiet bħal dawn aħna rridu nifavorixxu l-ħolqien tal-impjiegu f'dan is-sens jiena ngħid ukoll li jaqblilna kieku aħna nanalizzaw f'dan dan il-ftehim li ma jinħolqux kiel sabiex f'ċerti setturi il-kumpaniji żgħar jipprofittaw ruhom aħjar mis-sitwazzjoni qed naħseb fuq il-periti, fuq il-ġurnalisti u kol fuq professjonijiet oħrajn illi għandhom ikollhom kapaċità illi jipproduċu xogħol U aħna nafu kol kumpaniji zartu daqs medju għandhom ikollhom iktar kompetittivi u ma jkunux biss attiv fuq livell lokali. Jiena nixtieq nisħaq ukoll fuq il-punt li dan l-istim għandu juri l-Parlament beħsibu jara li jkun hemm iktar livell multilaterali fil-ħidma tani. jekk aħna naraw li fil-fatt aħna jkollna ftehim bejn f'xi ftit pajjiżi Ewropej u xi ftit reġuni taċ-Ċina bħal Tajpej, eċetera. Iżda ċina għadha mhix evoluta f'dan in-negozjati, aħna nafu xi tfisser realpolitik iżda nistgħu ngħidu xi ħaġa, ġifieri l-importanti li nsibu zona ta' ftehim ma' iktar pajjiżi Jiena nishtiq nisidan ukoll il-rapporter sabiex tikkonsidra li semmi li hemm bżonn intejjeb il-liġi ta' kontratti pubbliċi ħalli bekk verament jistgħu niffaċilitaw il-kontratti ehm, mas-settur pubbliku pereżempju il-periti din hija xi ħaġa importanti ħafna rridu nqisu il-bżonn li aħna nieħdu miżuri f'dan il-kuntest li huma meħtieġa ħafna issa fuq is-servizzi finanzjarji illi fil-fatt naqbel ma dak illi intqal sissa fuq servizzi finanzjari nafu li għandna l-problema ta' data iżda għandna l-problema wkoll tal-protezzjoni tal-konsumaturi li qegħdin ikunu jibbenefikaw minn dawn is-servizzi minħabba li jekk kif rajna fil-kriżi nuqqas ta' rispett għal kapaċità li l konsumatura aħħar ikun jista' jassorbi dan kollu minħabba l-komplessità finanzjarja dan jista' joħloq daqsxejn ta' periklu jekk mhux ħajkun hemm kontroll meta jinfetħu b'mod mingħajr diskriminazzjoni l-frontieri. Grazzi. Nox somux eh, profundament setiks in relazzjon a tod Mela, aħna kemm xejn xettiċi ta' dak li jista' jiġri f'dawn il-proċessi ta' liberalizzazzjoni għal kummerċ internazzjonali fil-verità. Il aħna Edin naraw din pala parti mill-establishment ta' ordni ekonomiku dinji li konsidra biss tal-bżonnijiet tal-multinazzjonali. Dawn il-multinazzjonali kull ma jmura din jikbru fl-importanza. U dan il-fejm u appuntu kas eccellenti ta' dan. Tisad kien ġin negozjat segretezza assoluta, bibin maluqa, anki maħabba WCO, rounds ta' Doha u l-pija. Ikopri ftit pajizi u juri nuqqas ta' demokrazija. Ikopri mux bis servizzi finanzjari, zanki dawk marittimi, dawk postali. U ħaj waqqaf anke l-monopoli fil-fatt ta' dawn is-servizzi pubbliċi. Kull ma nafu se jiġri u minn ħruġ klandestin ta' dokumenti Wikileaks u l-bqija. dak illi rajna f'April tal-2014 permesta ta' dawn il-leaks xejn moġobni għanzi ħassibni ferm. hemm dan id-dokument tal-negative list. Kollox jista' jiġi liberalizzat, issa hemm ċerta eċċezzjonijiet. Għal dastan dak li hemm fil-lista huwa suġġett għal dan għal din il-liberalizzazzjoni. Dan huwa l-prinċipju li nsibu fid-dokument. Dawn b'dawn il-famużi suspensive clauses ma tistax mur għal livelli preċedenti dak li jiġi adottat ma tistax mur lura minnu. Da ġifiri, edin nizunaw n-umu ekk mis-sovranità tan-nies, mis-sovranità tal-pajizi. Ġifiri, il-qoddim ma jistawx mur l dak li ġi adottat issa. Għadda sam din il-proċess ta' liberalizzazzjoni li nejħassebna ferm, grazzi. Issa fissam il-ħodor Surimen. Um, Danko għan il perista Grazzi, Sur President. Din il-proposta hija bazi ta' ħidma tajba. hemm ħafna il jażirit jiġi diskoss. Din il positive jew negative list, lista pozittiva jew waħda negattiva. Huwa importanti li tkun lista pozittiva tal-isti inkluż, tal-servizzi inklużi. Per eżempju, servizzi pubbliċi għandu jkun hemm għandu jkunu inklużi jekk ma jiġux derogati jiġu inklużi b'riserva b'saħħitha. Issa dwar l-appalti għas-servizz prassi minnaħa ta' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet pubbliċi. Mhux bess irridu dawn irridu nofruhom dejjem lil xi ħadd li offri lil ħas prezz ma jrid ikun hemm kriterji oħrajn. Mela, hemm ħafna deregolamentazzjoni fosthom ta' servizzi finanzjari issa aħna nemnu illi jista' jkun hemm talba biex nħorġu minn dan il ftejm hemm lokal dan wara il-kriżi għadna ma wasalniex f'punt fl-Ewropa fejn aħna maturi biżejjed Għandu sant irridu nkunu iżjed kawti issa issa dwar il-regolamentazzjoni irridu nilimitaw ruħna seta fejn hemm formazzjoni iżjed ċara dwar il-notifikar jew le tad-deroga. Mbagħad hemm punt ieħor it-taxxi li semmejna is-settur tas-servizzi joffri bosta u bosta possibiltajiet. Għal ċaqliq ta' profitti instat għal ieħor. Tisa għandha bżonn ta' regoli ċari. Din il t tiġi limitata. Irridu ngħidu anke lill-Kummissjoni biex naslu b'direttiva sabiex nerbu dawn l-azzjonijiet qabel ir-ratifikar tisa biex ma ngħidux tmiem in-negozjati danna fuq li l-kontribwenti tat-taxxa kollha. L-aħħar net trasparenza. Fiftejn kummerċjali dejjem ikun suġġett jaħraq ċerta ftejmiet fallew minħabba nuqqas trasparenza, jew se jfallu minħabba nuqqas trasparenza. U f'dan ir-rapport ukoll irridu nitolbu sabiex in-negozjati jkunu kemm jista' jkun trasparenti biex nifirmaw il-Parlament u jkunu formati anke n-nies. Era mela li xis aċċess ħieles għad-dokumenti. Grazzi, President, nistamu li kunem il-kondizjonijiet biex nkunu nistaw in u proposta fl-imkien u nkunu nistaw anke naraw iżja trasparenza fuq dan illi huwa għal darba ħra ftehim kummerċjali trattat illi ma tantx nitkellmu dwar sfortunatament u il-ċittadini soqolhom jiġu informati fuqhom issa dwar trasparenza tan-negozjati għax mus se jkunu involuti kollha l-partijiet interessanti li ħajkunu melquta fil-verità fil-waqt min minnaħa ta' tekniċi ħajkun hemm anke l-involviment tal-multinazzjonali kbar u partijiet interessati oħrajn għal importanti narbru sew dawn id-dokumenti li xħajkun hemm għal ħames snin wara l-approvazzjoni tad dokument kien ikun posolta ta' negozjati għadda stant din għandha tiġi eliminata. Birax inkella ħad iġu akkużati fl-waqt tal-approvazzjoni ta' trattat minnaħat ċittadini l-analiżi s ssir minn organizzazzjoni indipendenti u mhux mill-Kummissjoni jew mill-multinazzjonali ta' santa importanti nagħtu analiżi effettiva dak li ħajkunu l-impatt fuq l-ekonomija reali kif ukoll fuq il-ħolqien ta' impjiegi fir-rigward ta' dawn il-ftehimiet kummerċjali sa rispett demokrazija importantissimu dan il-xek stat jiddeċidi li japplika regolamentazzjoni finanzjarja eżjed saħħita f'settur illi għandu jkun sistemiku jeħtieġ isir permess ta' trattat illi jimponi anki permess ta' dik li l-opinjoni pubblika xaġa illi hija iktar regolamentata l stat noqgħdu attenti mid-deregolamentazzjoni, nkunu kawti fil-rigward ta' sistema illi tevita din il-partijiet minnħata ta' sovranità tal-Istati membri l-dastant u dak li jiprofa jifriza l reglamentazzjoni eżistenti sabiex ma jġux imdaħla restrizzjonijiet ulterjuri mhux xieraq għaliex hekk qed inqogħdu lura milli nimplementaw riforma li rridat il-Kummissjoni stess fil-rigward tal-kriżi finanzjarja. Irrid ikun hemm il l-possibilità ta' blokkar ta' prodotti ta' riskju, prodotti tossiċi sabiex iħarsu l-istabilità finanzjarja kif ukoll sa' ta' ċittadini. U punt ħar importanti li don nivitaw il kun hemm l-użu ta' ċerta minn dawn l-istrumenti minnaħa tal-partijiet privati sabiex jiġu użati biss għal-fini ta' dawn il-multinazzjonali. Grazzi nadillura l-mikrofon l rapporter għal-kommenti taħħa. Iva, grazzi. Ringrazzjakom tal-kommenti li għamil jina l-esta nikontribuċi sabiex ntejbu la bozza bozza illi huwa limitat anke fit l-dastan mejt ma limitu naf li jistgħu jsiru anke pass il qudiem permezz tal-kontributi tal-kollegi. Tini prinċipju illi provajt insegwi u illi rridu nibqgħu marbuta ħafna mill-kompetenza ta' din il-Kummissjoni ċala darba l-Kummissjoni mbagħad il-komitat in kwestjoni se jħossieb anke għabbażi tal-kommenti li smajtu komitati oħrajn jiridu jisemmaw li ħinhom ukoll għal dastant l-opinjoni tagħna għandha tiffoka b'mod dettaljat fuq dik li hija l-kompetenza tagħna. Issa dwar kommenti li smajt ir-referenza ta' ċina palma diġa semma minn xi mill-kollegi l fat li kollok twessih li jinvolvi anki pajjiżi li llum mhumiex prezenti. u jista' wasta għal trattat li huwa multilaterali trattat ta' ġenerazzjoni ġdida trattat li din nitkellmu dwar issa trattat li jiddefinixxi standards u għal daqstant li jkollok li ċina bħalma jkollok pajjiżi oħrajn li issa mhumiex parti minn dawn it-taħdidiet. Dan jista' jkompli jgħin f'din il-modija. Issa dwar id-dejta dan il-suġġett huwa delikat ħafna mhux biss fil-rigward ta' servizzi finanzjarji issa anki dwar punti oħrajn zejna ħadd nota ta' dan il-punt. U l-aħħar punt fir-rigward ta' dak li jiena nistan nitkellem dwaru minnu fih U għal punt ta' trasparenza Punt kruċjali, punt li jina nfakkar il-parlament irnexxilu jikseb diġà permezz tal-azzjoni tiegħu il-possibilità li anke fuq dan il ftajim ikun hemm applikat il-prinċipju ta' trasparenza tal-biċċa kbira tad-dokumenti tan negozjati għal pubbliku dan inkiseb bis-saħħa tal-persuni tal-Parlament u ta' min jiftħar b'dan għaliex qatt ma kien hemm dan il-ftuħ ta' dokumenti bħal ma qegħdin naraw għal dawn il-diskussjonijiet u t-tisa fatwa xenarju fejn dan qed jiġi applikat għal dastan tajjeb ikun gbur il-Parlament b'dan dom dejjem iżhom ħarstu fil-fatt fuq is-sitwazzjoni sta punt importanti dan ta' trasparenza iva jina dejjem lesta nkompli nikkollabora u nittama ħajkun hemm opportunità għal dan, grazzi. Thank you. Uh, grazzi l-iskadenza l-emendi hija 22 ta' Ottubru Il-vot ikun imbagħad fl ta' Diċembru u l-kostruzzjonijiet f'Novembru fl-10. U l-naddu issa l-aħħar punt fuq l-aġenda l-opinjoni tal-Bank ta' Vestiment Ewropew għal-2014 jidir li l-Onorba Mulis ħa jow minn flok u l-mikrofonu Fabio Demazi um, on behalf of Dimitri. Grazzi, fissam l-Nerva Gaudimus, niskuza ruħi l-Komitat Ikon u rapporter tal-abbozz ta' opinjoni u sfortunatament minħabba ċirkostanzi straordinari ma jistax ikun hawnhekk. Għal-ostant, jena ser naqralkom dak li ju talabni nispiegalkom dwar perspettiva tijaw fu rapport tal-Bank tal-Investiment Ewropew. Aħna għan ikkonsidraw il-kommenti taqom un-baħt nispiegaw għamlu. Mela, l-ewel net il-rapporter jisħaf u r-woli se jkollu li IB pal-istituzzjoni ta' investiment Ewropeja speċjalment meta l-ekonomija Ewropej qegħdin ibatu minn qat u livelli ta' skabir ekonomiku baxx madanakollu. Aħna nkwetati kemm mill-livelli ta' faqar, diżugwaljanza u qat, l-inċertezza ta' suq finanzjarju li għandhom effetti mbagħad fuq il-swieq reali u l-potenzjal ta' tkabbir għal istati membri l investiment għadna l-wara iktar mm, l iktar baxxa minn dawk ta' qabel il-krizi finanzjarja fil-waqt li rajna tkabbir anke ta' 25 60 f'pajjiżi oħrajn. Dastant li jkun hemm żieda fl-attivitajiet ta' sert minnaħa tal-EIB għal programmi strateġiċi sabiex massimizzaw l-impatt ta' tkabbir fuq l-ekonomija tal-Istati membri b'mod partikolari dawk b'livelli alarmanti ta' qat u lakuni fil-prodott domestiku gross rilevanti mill mil mill-vaġġazzjoni tal-grupp politiku tiegħi dwar il-ħidma tal-Fond Strategiku ta' Investiment ir-rapporter jenalizza il-bżonn ta' trasferiment ġus kif ukoll il-trasferiment il-prezzizzar ta' pajizi li jinsabu fil-programmi ta' ġustament u reġuni illi liktar jisibu diffikulta jiġbdu interess tal-investiment minħabba riskju għol. Importanti li nsibu imsieħba strateġiċi għall-imsieħba rridu nevitaw anki il-frodi u levitar ta' taxxa kif ukoll l-użu tal-tax havens. Il-possibilità ta' tkabbir, l-użu ta' finanzjament tal-proġetti sostenibbli u anke l-użu ta' sobijiet bejn il-privat u l-pubbliku għall-ekonomiji u biex naraw anki kif jista' jkun hemm finanzjament alternattiv sabiex nżidu l-investiment pubbliku rapportar jixtieq jara li jkun hemm rapportar dwar deċiżjonijiet u suċċessi kif ukoll kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll il-barra kif ukoll aċċess ta' informazzjoni dwar monitoraġġ selezzjoni u evalwazzjoni ta' attivitajiet min-naħa tal-Bank Ewropew lill Parlament. Grazzi. Grazzi Thomas Mann. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l Fabio, il li għatit fissam il-rapporter. Minn daw id-disa punti li semma il-rapporter, naħseb li ċertu affarijiet li verament huma importanti li nsemmawhom x'tib ta' tifsira jista' jkollu il-pjan dawn is-16 il-biljun euro 5 biljun għandhom jiġu mill-Bank ta' Investiment Ewropew u minnhom jistgħu joħorġu 43 biljun euro. U x'intenzjoni għandhom Sur Juncker u l-oħrajn dwar l-tisja tal-nefsi. Jina naħseb li importanti ħafna illi aħna nitkellmu fuq l-istrument illi fil-fatt irid iwassal għal 80.3 biljun euro. Dan huwa strument importanti u forsi ma naqbrux fuq il-mod ta' kif dawn il-flejes għandhom jitqasmu. kwestjon tal-kwota ma kienieċ kwestjon daqshekk eh, ewlenija, saħna għedna illi l-flus għandhom jitqasmu bazi tal-valur miżjud ġifiri proġetti li huma Ewropej sal-li jistaw jagħmlu ċara illi dam mhumiex proġetti li ħajmutu fuqhom, iżda rridu naraw illi jkunu proġetti li fil-fatt ħajkun ħajtuna garanzija ta' effettività u li jistgħu waslu ċertu riżultati mhux biss aħna ngħidu illi fil-fatt biex nidru tajbin aħna ħa nkunu qegħdin nappoġġaw ċertu proġetti u jekk aħna ma nappoġġawhomx il-Bank ta' Investiment Ewropew ħaj jappoġġawhom, apparti minn hekk jiena naħseb il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju għandhom ikunu appoġġjati minħabba li huma verament importanti illi jkollhom iktar aċċess għal dan il-kapital ta' riski. Jena naħseb li huwa ċaġa tajba li l-Banek ta' Investiment Ewropew din jibdew jibnew il-sistema ta' pariri li tista' tingħata l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju parti minn hekk. Naħseb li nistgħu naqblu fuq din il-kwistjoni meta qegħdin naraw illi naturalment dwar il-kapitali li rridu niksbu aħna dan, rridu niksbu istabba ta' ċertu kriterji ċari. Iżda punt ieħor li importanti huwa l-fatt li aħna rridu nagħmluha ċara li indipendimentament minn dak li jista' jkollna fuq livell Ewropew ma jistax ikun illi l-Stati membri jkunu jitri komplu, jinsistu u jibgħu b'sura li jista' jkomplu jibnu id-dejn minn naħa tagħhom fuq livell nazzjonali din hija xi ħaġa verament importanti li aħna nixtiequ nrisqu bħala PPE naħseb li ħdimna tajjeb u nixxielna aħna noħorġu eh, b'rapport tajjeb u diġà kellna esperjenza fil-Kumitat tal-Baġit allura għandna possibilità. Ħanas Fernandez. Mill-ewwel net jiena nixtieq li nintervjeni sabiex nibdel l-Marija Rodriguez illi marida ma setax tkun hawnhekk għal dan id-debattitu. Marija ġewaw fil-fatt tat il-kummenti tagħha u jiena nixtieq li nsemmihomkom għax tixtieq tgħid. Is-Sinjor Rodriguez xtaqet tirringrazzja u tgħid proset l-rapporter għax-xogħol kollu tiegħu f'tejjija ta' din l-opinjoni u l-membri kollha tal-Grupp Soċjalisti jaħsbu li huwa importanti ħafna li aħna nagħmlu sforz addizzjonali f'dak li għandu xieqsam il-finanzjament tal-Bank tal-Investiment Ewropew ħalli bekk l-Ewropa jibqa' jkollha tneħħi dan il-gap ta' investiment fil bluħat tal-privat u pubbliku ħalli aħna naraw li npoġġaw il-qoddim u nbutaw il-qoddim it-kabbir ekonomiku importanti li aħna neħu din din it-naqis eh, ta' investiment fl-Ewropa kollha iżdan speċjalment dawk il-pajjiżi fejn l-ekonomiji tagħhom qiegħda tbati. Ma nistgħux ninsew iżda li l-ekonomiji bħal dik tal-Ġermanja għandhom investimenti mnaqsin ħafna u għandhom fil-fatt ikomplu b'dawn l-investimenti minħabba illi eh, hemm bżonn ninnaqsu naqsu dan is-surplus qed ikkomplikanna ħafna affarijiet. B'dan investiment il- membru soċjalisti għazbu importanti li aħna ikonna il-pjan l efsi li jidħol fil-Bank Investiment Ewropew rridu naraw li kunem finanzjament ta' proġetti ta' iktar riskju li kieku ma jkunux finanzjati permezz tal-pjan ta' junker. Importanti li ċentralizzaw il-proġetti ta' investiment f'dawk il-loqsma f'dawk iż-żoni Ewropej li verament għandhom bżonn li aħna inkomplu mexxin il-qudiem Fil-kas eh, ta' situazzjoni ta' rati ta' interil Marja Rodriguez, taħseb li importanti illi il-Bank Investiment Ewropew ma jarax il lefsi biz bħala sistema ta' garanzija għal dawn l-ewwel terfit. Importanti li jkun hemm skemmi oħrajn ta' riskju ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nelbu ċertu situazzjonijiet ta' diżastri li kif rajna fil-passat aħna rridu naraw illi ikun hemm finanzjament li jina tal dawk li iktar għandhom bżonn finanzjament. Ħalli bekk verament ikunu nistgħu nizaw il rwol ta' dan il-Bank Investiment bħala Bank ta' Żvilupp. Apparti minn hekk il-bidla teknoloġika li qed tesperjenza bħalissa l-ekonomija kollha aħna din naraw li għanna rati tal-qat li jistaw kunu pjuttost li jinu importanti li l-Bank tal-Vestiment Ewropew kif ukoll il-Fond ta' Juncker li jkunu għadin jiffukaw fuq dawk il-proġetti ta' investiment li jistaw waslu l-iktar ħolqin ta' pjeg u anka li dawk li fil-fatt għandhom il-possibilità li jirreżistu għal kriżijiet ekonomiċi u tibdilit fl-ekonomija. Apparti minna jkaħna aħna naħsbu li importanti ħafna li l-ikbar ammont ta' accountability u ta' trasparenza li introduċa l-pjan ta' Juncker verament ikun irrispettat anke fil-kuntest tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Għalli konnektar trasparenza u accountability, trasparenza anka fisa fil-Parlament Ewropew u rridu ntejbu kol kooperazzjoni flimkien mal-banek li huma maħsuba għal l fuq il livell nazzjonali. Jiena naħseb illi l-opinjoni tal-rapporter huma pożittivi nittama li l-kommenti ta' Marian Rodriguez u kif ukoll ta' kommenti oħrajn ħajkunu konsidrati ħalli bad fl-aħħar ikun rapport tajjeb. Thank you, Mr. Chair. Grazie, Sr. Grazie. Jina u kħanet kħan għam flok man bħiħor Sur Uzek. Sur Uzek kien xed rapporter li sijar rapport s-sena d-diet u kol fil-fat u xtaqjajt kem ħadmu fl-imkien il-gruppi politiċi s-sena d-diet u appuntu għalek għan xilom misiru rakomandazzjonijiet validissimi li l-IB dwar l-attivitajiet tal-istess bank u importanti li nsemmu u kol il-rapport s-sena d-diet kien kellu impatt kellu anki element saħtu tal-taħdidiet FC u isser jiffoka fuq il-Komitat Kontrol Budgetarju ħna nishtu nisħu fuq l-approċ bilanċjat l rnexxilu jilħaq ir-rapporter ngrazzjah ta' dan illum il-kummenti tiegħi ħan iffukaw fuq il-punti fejn ma naqblux kun approċ rapport aħna l kollem ħazbin dwar il-livelli baxxi ta' investiment, speċjalment meta mqabbla mal-livelli ta' pre-kriżi. Anki il-sensazzjoni ta' instabilità u l-ċifri għolja ta' qatt. ċerta passi il-tieħdu fuq il il-level ta' Unjoni Ewropea biex jiġu indirizzati dan kollha ma' ċerti li r-rapport jirrifletti dan tajjeb. Paragrafu 4 nixtiequh jerġa' jiġi abbozzat. Aħna nemnu li nevitaw il-nuqqas ta' uguaglianza l-opportunità ta' investiment u l-premessa ta' rapporti ma toġobniex li l-EIB jgħat emmek biex jifinanzja l-erba ekonomiji l-kbar jekk din sejra tkun it-tweġiba tal-komitat ħana rridu naraw data u informazzjoni dwar dan u mhux naraw skont id-daqqa zifna rridu naraw finanzjament illi forsi jirrifletti anke realtà ta' Unjoni Ewropea u saħna napoġġaw il sħubijiet bejn il-privat u l-pubbliku ma naqblux il-profitabilità tagħhom hija dubjuża dan il-konċett ma nemnux fih u naraw li hemm tħassib ċerta stati membri li forsi m'għandhomx il-know-how m'għandhomx l-arfien biex jippromovu dawn is-sħobijiet għal dan nippreferu nappoġġaw l-iżvilupp ta' dawn u mhux inqas. Ma naħsibx li l-ekonomija f'fatt ħajġu mejuna minn nuqqas ta' investiment pubbliku aħna nemnu li ħajkonna skambju tajjeb ħafna u nittama li f'dan il-proċess u kmetat ikun sunjati anke lajnuna tiegħu. Grazzi. L-Onorevoli Calvin. <clears throat> Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, Sur President, jina u koll nishtiq nitkellem sabiex nirrappreżenta lill-kollega Filip De Bakkeri ma setax ikun hawnhekk magħna llum. Ħaġa nixtieq ningrazzja lir-rapporter tax-xogħol siwi li sar. Nasab li huwa xogħol verament tajjeb u siwi sta' hemm numru ta' punti li aħna xtaqna li nisqu fuqhom huwa Ovvju illi il-Bank tal-Investiment Ewropew aħna nixtiequ li jkun iktar effettiv u iktar effiċenti. Sa dan maħniex ħan il biss permezz ta' zida kwantitattiva tal-ammont ta' flus illi ħajkunu mselfa. Issa nista' jirnexxielna biss jekk aħna ħankun iktar effiċenti u nidder jara jrid deriġi l-investiment fejn hemm nuqqas ta' investiment, jiġifieri jinvesti fi proċessi il mhumiex koperti mill-banek kummerċali bħala self. Issa jien naħseb il-Bank ta' Investiment Ewropew irid ukoll jaħdem ħalli jiġbed investiment privat għall-infrastruttura. Aħna naħsbu li għanna nuqqas ta' investiment fl-infrastrutturi minħabba il-krizi. Jien naħseb li din il-ħagġa rridu nelbuha ħalli nżidu l-produttività, nżidu l-impjeg kif ukoll intejbu l-ħajja ta' ċittadini. Iżda huwa meħtieġ li dawn ir-realtajiet jikunu jitqisu mill- bank tal-Investiment Ewropew. Il-pjan ta' Juncker tal-FC li titqis fil-pjan tal-Bank tal-Investiment Ewropew ħalli naraw illi aħna verament noħolqu fondi ġodda ta' investiment għal dan it-tip ta' investiment li huwa meħtieġ u kien definit mill-FC apparti minn hekk il-Bank tal Investiment Ewropew ma jistax jagħti rendu kont tal- tal-investiment li jagħmlu fil-kumpaniji żgħar u daqs medju minħabba sempliċement li huma kumpaniji żgħar. Aħna rridu naraw il-Bank ta' Investiment Ewropew jinvesti f'dawk il-kumpaniji żgħar iżda li għandhom potenzjal ta' tkabbir tal-dħul tagħhom minħabba li aħna m'għandniex naraw li niffukaw biss fuq l-element ta' żvilupp eh, ta' kumpaniji żgħar. Issa parti minn hekk il-pjan ta' Juncker għandu jkun iffukat fuq l-iktar tnaqqis ta' investiment u fl-iktar postijiet fejn hemm il-faqar bħalissa fl-Ewropa. Ta' parti minn hekk il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu jkollu rwol komplementarju bħala fond ta' investiment primarja. Dan il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu jikkomplementa fondi oħrajn ta' investiment, bħal pereżempju l-ekonomija, l-ekonomija ġdida, fil-kuntest tal bidli teknoloġiċi, ecc. U l-aħħar punt li ma ntawwarx iż-żejjed il-ħtieġa li l-Bank ta' Invest Ewropew ikun responsabbli demokratikament qudiem il-Parlament Ewropew hija xi ħaġa li verament hija ovvja li għandna bżonna u għandha tkun riflessa wkoll fil-fdak li aħna fil-fatt din naraw li qed jinħoloq bħalissa. Scott Cater. Kulħadd qed jitkellem flok ħaddieħor illum. Aħna nħossu l-opinjoni hija tajba ħafna u tagħtina l-possibilità biex naħdmu fl-imkien. Papa di Mudis kien ix-xandu l-sena li għaddit meta ħaddimt eh, ħadem fuq rapporti għaj. Aħna nilqgħu ħafna aspetti tal-rapport. Itħassib fuq livelli u li għata għat fl-Unjoni Ewropea. Ribżonna l-investimenti strategiċi u metodi ta' self alternativi u napoġaw anki it-talba il li IB mandiċ ikolla rapporti ma' tax havens u, u dina edha anki fil-rapport dodz li jina xadow taħħa u anki jemmek l-awturi e, eh, jishtiqu illi l-istatut tal-IB jiġi emendat <clears throat> biex lajnuna ma tmurx Eh, lil dawk l-operaturi li qed jużaw tax havens. U għal koerenza nixtiequ anki li f'dan ir-rapport nagħmlu xi ħaġa simili. Hemm tliet oqsma li se nistudjaw biex ninsaħħu r rapport, rridu nagħmlu xi ftit ta' eh, rridu nsibu n nies eh, ta' ta' nuqqas ta' ta' onesta fil-imġiba. U nishtiqo anki nespandu fu metodi alternativi ta' finanzi, specialment issa li ġejjin il-COP 21. Wara Parigi se jkollna bżon ta' tranzizjoni u għanna bżon ta' fi finanzjamenti u diretturi tal-IB għandu jkollhom bizzejt ħiliet biex ikunem ikun eh, jistaw proċessaw l-applikazzjoni tal-self aħdar green loans. <clears throat> Aħna nilqaw anki l-fat li l-IB se tagħmel evalwazzjoni għal eh, għal evalwazzjoni tal-klima fuq l-applikazzjonijiet kollha u aħna u napoġġaw għal proposta rridu niskuraw li l-ħiliet xirqa u ma disponibli fil-bord biex eh, nkunu jista' kunu suċċess f'din l attivita u aħna nilqgħu anki talba li li IB tibatilna eh, eh, phasing, proġetta ta' phasing out tal proġetti li mhumiex rispettaw l-ambjent. Il, il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 neċessarja eh, għal dawk il pjaniet kolla illi l-IB mbagħad se t-finanzja. Eh, għal daqsan se konċentra fuq l-aspetti tal komitat Ekonomiku eh, fl-opinjoni ti għaj u importanti li saħu l-istrumenti għal SMEs u anki għal startups innovativi u anki mikro intraprizi għax nħossu illi Eh, l-ekonomija reali hija solida u tibbaża fuq dan u li għajbi għandu tati tista' tati valur miżjud kbir l-ekonomija u għanda tinkonċentra fuq dawn il-intraprizi. U anke għanda tinkonċentra l-investimenti f'dawk il-pajizi li għaddew mill-krizi li għadhom mar selvewx il-problemi fl-Unjoni Monetarja. U anki eh, eh, fuq il-sostenibilità ekonomika ta' xiħut mill pjaniet strutturali, għaxamna drabi jisiru evaluazzjoni ta' impatt li mumiċ realistiċi. U jiġri mbagħad li ħafna drabi xi dam xi minn dawn ix-xogħlijiet mhumiex ma mhux fattibbli. Kif ġara anki sena li għaddiet f'ċerti każi speċifiċi u nixtiequ li nevitaw li jarġejġri da. Dawn huma xieħut mill-kommenti tiegħi. Jiena nilqa anki il-proposta tal-ħodol fuq it-trasparenza fiskali u nappoġġaw anki il-proposta fuq il-tax havens. Grazie. Fabio De Masi. Għonek il-pozizjoni hija diffiċli. Għax nirtikom il-feedback ta' rapporter, jena jistan għidilkom jistan għamil ħilti kolla biex jena ħsibti li l-INF ma kellix kellema. Iva, fil-kas tal-Bank Ċentrali Ewropew jena xtaqt nitkellem iżda bħala Eh, tal-Bank ta' Investiment u xtaqt nitkellem ukoll jiena fil-fatt nishtu ningrazzja lil Fabio ta' da kollu li qal fil-fatt semma ħafna punti interessanti li aħna nil-diskutu, niddiskutu għan inkludi għan fl-emendi. Aħna nafu li l-Bank ta' Investiment Ewropew għandu importanza l rwol kbir għall-investimenti Ewropej. 18.3 eh, biljun euro kienu dedikati għall-investimenti fuq livell Ewropew. Importanti li fukaw fuq nuqqas ta' investiment fil- fuq livell ta' kriżi aħna qegħdin naraw li hemm naqas ta' 300 biljun bħala investiment u din raġuni jena naħseb billi b'mod urġenti rridu naraw l-attivitajiet ta' self aħna rridu naraw li huma jżidu forsi għandna bżonn ta' żieda fil-kapital tal-Bank ta' Investiment Ewropew kif għamna fis-sena 2005 aħna naħsbu li fil-fatt kienu investiti xi 18 biljun f'Marzu ta' dik is-sena u importanti li jkun hemm fil-kapital ta' Bank tal-Investiment Ewropew ħalli verament ikun jista' jagħmel tajjeb għal dan il-nuqqas li għandna bħalissa li hija importanti ħafna wkoll li fuq tqassim tal-kapital aħna fil-fatt jiena naħseb li din xi ħaġa importanti tal-Unjoni Kapitali u apparti minn hekk fil-kustess tal-FC rridu analizzaw il-proġetti l-iktar jisaw waslu l-valur mizjutu l-iktar jistaw waslu għal-riskju u U fil fant aħna rajna illi edin jgħidu, jtinat illi 50 biljon fil-fat għandu ikun miġbur bisa l-axħar ta' sena, rridu naraw eżattament kif dan jista' jsir. Iva tajjeb li konna code of conduct iktar strett, iżda rridu nidefinixxu eżattament dan kif jista' jiġri. E kif ġara fil-passat, jina rajt li jek hemm ċertu każijiet il- sobiet bej settur privat u l-pubbliku jistaw jkunu evalwati meta jkunu fil-fat l-unika alternativa għal investimenti pubbliċi jena naħseb l-importanti li jkun aktar possibiltajiet innovattivi illi eh, ħajkun investiti importanti li kuna miktar eh, trasparenza u anke iktar kooperazzjoni mill parlament Ewropew xi ħaġa pozittiva. Grazzi, ir-rapporter. Manni xejn biex nagħmlu kaċ tiegħi diġà qegħdin tard. Mela, tliet affarijiet fil-qosor. Grazzi tal-kommenti, naddihom lil Dimitris nħoss illi għanna konsens pjuttost wisa fuq l-accountability u naħseb li nistaw niftemu anki pjuttost malajr. U għanna inkunu kemm jista' jkun speċifiċi u jekk hemm xogħol parallel fil-Parlament naħseb illi eh, il-rapporter ikun eh, interessat illi jinkludi l-proposti anki minn dawn il-naħat. Fuq xie fuq kienem xie xi nuqqas taftajn fuq kem self mill-EIB għandu imur lejn l-pajzi li għadej minn krizi. Jina, kif fimt hija illi il rapporter mu ix favur li kunem hemm kwoti fissi jew biex jifinanzja proġetti li ma ma, ma fihomx profitt. Imma u jgħid illi bħalma qalet il-Kummissjoni u interessat fiktar fil-pajjiżi fejn hemm eh, għad kbir fejn hemm lok għal tkabbir u għal daqstant kullu ħed dan proġetti għandhom kunu sostenibbli u imma dan huwa din hija ħidma ta' rapporter biex jiddiskuti magħkom bilateralment kif nistgħu nimxu l-qudiem u nsibu lingwaġġ komuni fuq ir-rapport Fuq il-kommenti fuq il-paragrafu 4, naddihom lilu u naħseb li huwa se ħares lehom u probabli illi mbagħad ikollu jerġa' jikteb dan il eh, dan il-kapitolu jekk l-informazzjoni mhix eh, preċiża u il-pożizzjoni huwa fuq il-PPP jekk iktar għal ċittadin bla dubju mhuwiex alternativa tajba għall-investimenti pubbliċi u rapporter jikkonsidera illi dawn l-investimenti huma importanti għax huma element ta' stabilizzatur. Eh, grazzi tal-ħin ta'kom ta' disponibilità u anki tal-fat li tifmu li l-rapporter ma staġi kun għawellum. Grazzi. E, L-iskadenza għall emendi e eh, 28 ta' tubi ta' tubru. Konsiderazzjoni 30 ta' novembru u ta' deċembru, vot fl-istess sessjoni u fil-plenarja f'Marzu tal-2016. Grazzi u nalqu il-għalimis fin 9 ta' novembru mit-tlieta sa' 6 u nofs. bat it-tlieta 10 ta' novembru u war l-ofsinar ikonna laqa ma' surrejkling mill ħamsa s-seba. Grazie.